Good morning, colleagues, and... Uh... Lodwa tajba, kollegi, nishtiq nil-akom għal din it-tini ġurnata tal-sessjoni tal-grupp parlamentari konġunt ta' skrutinju. Nishtiq nilqakom fismi u fissem il-Vice President Aek. Illum ser nkunu qed inkopru il-perjodu ta' żmien minn l-2014 sal-2017 u l-2018 sas-sena 2021. Ser nkunu qed nittrattaw ukoll il-programm multjanwali tal-Europol u kif ukoll il- il ċikli ta' politika li semmejt iżjed kmini. Nittamaw ukoll nkunu nistaw nadottaw ir-regoli ta' proċedura tal-JPSG, nittama li konna sessjoni mm, utli u li tħalli ħafna frott, sempliċement xtaqt nqajjem point of order wara laqa tal-bira il-ko-presidenti id iddiskutew ir-regoli ta' proċedura fid-detal u rajna u koll xi punti ta' diverġenza li kellna narbluhom. Aħna isna l-kommenti kollha u issa ninsabu fil-proċess li qed nabbozzaw il-proposti ta' kompromess. Daw il-proposti ta' kompromess ser jiġu mqasma lilkom minn hawn ftit tal-ħin ieħor, ser taraw dawn il-kompromessi u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu ir-regoli ta' proċedura u mbagħad ikollna d-dibattitu u diskussjoni wkoll u nittamaw li nkunu nistgħu nadottaw dawn ir-regoli ta' proċedura. Din dan jibda fil-11. Pero Però l-abbozz ta' kompromess ser nkunu qed inqasmu lkom minn hawn ftit ftit tal-ħin ieħor. Barra minn hekk nixtieq nagħmel ukoll avviż ħankun qed nagħmel avvis dwar dan iktar qudiem propju fil-11. Issa, kollegi, nistgħu nibdew bid-dibattitu pjanat għal dalodu dan ser ikun strutturat bl-istess format bħal bira, jiġifieri l-ewwel se nagħtu l-kelma l żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali un mbagħad membru tal-Parlament Ewropew. Sakemm ma naddu sakemm ma il kellima kollha li xtaq jitkellmu ikunu fil-fatt tkellmu. Għalhekk nitlobkom illi jekk tixtuq titkellmu tgħaddu eh, talba tagħkom l-xxiera. Eh, Issa, nixtieq illi nitkellmu dwar il- Anzi, nixtieq li nilqaw li sur Erki Cook kif ukoll lil viċi eh, President ta' DG Home, is-sur Onidi. Huma ser ikunu qed jitkellmu fuq eh, il- eh, dan iċ-ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Aħna milna valutazzjoni tal-ċiklu tal-politika tal-Unjoni Ewropea u ħarġu xi rakkomandazzjonijiet li ġew modija lil kunsill u l-Europol għal periodu tas u fil-fatt iċ-ċiklu ta' politika mill-2018 sas-sena 2021 rrit jiġi aġġornat biex jirrifletti dawn ir-rakkomandazzjonijiet fuq talba tal-Kumitat Libe u tal-Kummissarju Kim huwa eh, ħejja valutazzjoni li fija qed mm, jgħaddi xi ehm, rakkomandazzjoni ukoll l-istati membri jekk ma kellkomx ċans tarsu lejn din l-evalwazzjoni ngħidilkom fuq fuq x'kienet tkopri din valutazzjoni il-bżonn ta' ta' sistema prum iktar aġġornata, integrazzjoni aħjar ta' ċiklu tal-politika tal-Unjoni Ewropea fil-pjanar nazzjonali, il-bżonn ta' Eh, approċ eh, ibbażat fuq diversi aġenziji, approċ differenti għal pajjiżi terzi u illi nindirizzaw aħjar il-kwistjoni tal-kriminalità. Għalek, sur kort nista' naddilek il-kelma għal 10 minuti. Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, uh, good morning. Uh, I would like to start uh, thank Aziz uh, kollegi nixtieq nirringrazzjakom ta' din il-possibilità biex inkun nista' nitkellem f'dan il-grupp parlamentari konġunt ta' skrutinju fisem il-presidenza tal-Kunsill kif ukoll bħala president tal-Kumitat Kozi. Mit-ċirkolazzjoni tagħha tal-ġiġifieri tal ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea mill-2010 din offrit possibilta għal dialogu u u l-possibilità wkoll ta' operazzjonijiet konġunti fil-qasam tal-kriminalità organizzata. L-gruppi ta' kriminalità organizzata ma jaħdmux waħedhom u lanqas ma jaħdmu fuq it-territorju ta' pajjiż stat membru wieħed biss. Skont l-aħħar eh, valutazzjoni ta' teddit tal-kriminalità organizzata, s-sokta, seba minn 10 gruppi ta', ta kriminalità organizzata qed um, jaħdmu fiktar minn tliet stati membri. U għalhekk il-kooperazzjoni transkonfinali titlob illi nindirizzaw din il-problema flimkien. Il-partit interessati jistaw jizzaw din il-politika tal-Unjoni Ewropea biex jitrataw il-teddida ta' gruppi ta' kriminalità organizzata b'mod aħjar. Fl-2017 Kienet sena importanti ħafna għal ċiklu ta' politika. Aħna fassalna konklużjonijiet mill-ċiklu ta' politika preċedenti u ħejjerina ruħna wkoll għal ċiklu ta' politika li jmiss. Fi frar li għadda rapport fuq il-ċiklu ta' politika ġi ippubblikat dan ir-rapport offra numru tajjeb ta' mm, rakkomandazzjonijiet biex nimplementaw il- mm, bżonijiet ta' rapportar. Ħafna minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew meqjusa meta fassalna il-konklużjonijiet il-ġodda għal kontinuazzjoni ta' ċiklu ta' politika. F'Mejju, il-Kunsil tal-Ġustizza u l-affarijiet interni tratta il-kwistjoni tal-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u terrorizmu. U ħejja wkoll iċ-ċiklu ta' prezenta ċiklu ta' politika mis-sena 2018-2021. L-Europol għandu rwol importanti f'dan ċiklu ta' politika. l għan prinċipali huwa illi partit interessati fuq livell nazzjonali jiltaqgħu flimkien biex kunu jistgħu jaħdmu wkoll flimkien fuq livell operattiv E, sokta jatina e, jatit iktar dawl, jitfiktar dawl fuq xejriet kriminali ta' daw il-gruppi organizzati kif ukoll dwar xinu il-modus operandi tagħhom. Nafu li l-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u r-Reġuni kollha tal-Unjoni Ewropea ma jiġux affettwati bl-istess mod u mill-istess tedidiet u lanqas ma jistaw jagħtu priorità lill-istess tip ta' kriminalità organizzata. Madonna kollu kuntent ngħid li waqt id-diskussjoni politika l-prioritajiet tagħna għaċ-ċiklu ta' politika l-ġdid, ir-rakkomandazzjonijiet tas-sokta ġew meqjusa. Ehm, jew aħjar parti kbira tagħhom ġew meqjusa. Il-prioritajiet politiċi u rew meta wieħed iqis il-numru ta' persuni involuti, jifhem li ma kienieċ eh, faċli. A ċiklu ta' politika li jmiss, laqsma illi jirrigwardaw l-iżjed l-istati membri u li jaraw il-parteċipazzjoni kbira tal-istati membri huma faċilitazzjoni tal-emigrazzjoni eh, legali, trafikar eh, traffikar tal-bnedmin, it-tini fit-tieni post, it-tielet id-droga sintetika, ir-raba il-kannabis, il-kokaina u l-eroina, e, fil-ħames post it-trafikar illeċitu tal-armi tan-nar, is-sitta l-isfruttar sesswali ta' tfal u s-seba l-MTIC, il-frodi MTIC, MTIC. Il-loqsma ta' priorità Naw laqsma ta' priorità jkomplu u kol fiċilu ta' politika li jmiss. Is-sis jurina u kol illi hemm ċerta bidliet fl-istatistika. U hemm ċerta problemi u kol illi baqgħu preżenti fl-aħħar snin tlet zviluppi importanti jidru fil-attivitajiet ta' ipjanar. L-ewwel, l-istruttura tal-ċiklu ta' politika il-ġdid li issa laħaq mal-natura polikriminali tal-kriminalità organizzata. It-tieni, il-ġlida kontra il-frodi finanzjarji u l-ħassil ta' flus, kif ukoll il-ġlida kontra il-frodi ta' taxxa. It-tieni punt, rabta bejn it-terroristi u forum oħra ta' kriminalità serja organizzata. Dan ġimisħuq. Tilet aspett, minħabba l-prioritajiet bħal per eżempju l-emtik, il-frodi MTIC, il frodi mtic il frodi ta' sisa, kif ukoll reati ambientali li involvu l-autoritajiet doganali, dawn l-aspetti aħna inkludejnjom fiċ ċiklu ta' politika illi imess u dan ena sabiex inkunu konvinti minn dan l-approċ multi organizzattiv li, or, uh, li jinvolvi diversi organizzazzjonijiet li aħna dottajna. Kif qed iktar kmini ukoll dawn mhumiex problemi li sibhom biss f'post ġeografiku wieħed. Il-nazzjoni eh, konġunta fuq livell Ewropew għalhekk hija ta' importanza kbira. sokta tal-Europol juri l-impenn min-naħa ta' l-istati membri u dan huwa wieħed mill-lodot fundamentali għal ġlieda kontra il-kriminalità serja organizzata. Dan joffrilna għodda biex aħna kunu nistaw nindirizzaw dawn l-aspetti kriminali. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna sur Kurt issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Onidi. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi wkoll tal-istudentuni hawnhekk fostkom membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlamenti Nazzjonali nixtieq nifirħilkom għat-twaqif ta' dan il-JPSG l-Europol bħala aġenzija kibret eh, b'mod sostanzjali f'dawn l-aħħar snin. nan ifisser li t tmexxija tal-direttur eżekutiv tagħha sur Wainwright kibru. Però tassew u għalhekk tassew il-Europol kellu bżonn ta' grupp illi jgħinna nindirizzaw il-ħidma tagħna fil-direzzjoni tajba. Aħna nixtieq nirringrazzjawkom ukoll tal-li għażiltu dan is-suġġett għal sessjoni ta' inaugurazzjoni tagħkom tingħata ħafna importanza lil kriminalità organizzata eh, fil-kuntest tas sigurtà qed tingħata wkoll kull ma jmur dejjem iżjed importanza lit terrorizmu, però l-kriminalità organizzata tibqa l-ikbar problema tagħna minħabba serje ta' karatteristiċi dawn l-attivitajiet huma bil-fors fin-natura tagħhom ta' tip transkonfinali. Is-Sur Kort tkellem dwar din in-natura transkonfinali ta' dawn l-attivitajiet fil-fatt ħafna minn dawn l-attivitajiet għandhom ukoll ferat internazzjonali. Jiġifieri aħna mhux biss qed naħdmu fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea iżda anka fuq it-territorju internazzjonali għaliex 40% tal ehm, din il-kriminalità organizzata tinvolvi pajjiżi terzi. Hemm diversi partijiet interessati involuti u kull ma jmur qed naraw dejjem iżjed l-użu ta' teknoloġija Eh, l-spazju fuq l-internet, l-spazju ċibernetiku huwa importantissimu u minħabba dawn il-karatteristiċi differenti dan huwa qasam illi fih l-Europol jista' jgħin lill awtoritajiet nazzjonali blaqwa mod possibbli b'mod partikolari f'dawk l-oqsma fejn il-Europol jista' jagħmel jista' jisfrutta l-arfin ta' esperti tijaw għalix għanna ċentri ta' eccellenza, ċerti ta' esperti pal per eżempju dak dwar il-kutrabandu, dak dwar il-ċiberkriminalità. U fil-fat il-Europol saret il-ċentru per eccellenza biex niġildu l-problemi ta' Darknet. L-iktar mod ta' dan huwa mod appunt kif kont qed ngħid kif aħna nittrattaw il-problema anka fuq uh, uh skala internazzjonali. Nibdew mill-iskala an minn bażi analitika għaliex għandna l-esperjenza tal-esperti tagħna li ġejjin mid-diversi stati membri, dan huwa eżerċizzju li fuq bażi konsensuali l-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea jistabilixu prioritajiet. Fil-fass eh, ġirki saħaq fuq eh, eh, l-importanza li ma nizbaljawx dawk li huma l-prioritajiet tagħna. Dan huwa qasam illi li lin minn linji gwida irrid ikollok mekkaniżmu fuq livell ta' Unjoni Ewropea illi jitratta l-aspetti iżjed operattivi għaliex dan iċ-ċiklu jinvolvi pjanijiet organizzattivi Dan mhux biss eżerċizzju teoretiku, iżda dawn huma pjanijiet ta' organizzazzjoni illi jiġu segwiti permezz tal-għajnuna tal-awtoritajiet tal-istati membri illi jivvolontarjaw illi imexxu uħut mill-attivitajiet biex niżguraw illi il-miri qed jintlaħqu hemm ukoll attivitajiet u pjanijiet illi jiġu akkumpanjati minn komitati organizzattivi fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex niżguraw illi il-prioritajiet mm, ikunu l-prioritajiet tajbin il-ċiklu ta' politika għax ftit differenti. Ġerki saħaq fuq ċikli ta' politika fil-passat u differenza minn dan ċiklu ta' politika meta mqabbel ma' dak fil-passat. Dan jista' din il-bidla nistaw nitraduċuha hekk kif ġej. L-ewwel hemm qed nisqu dejjem iżjed fuq ir-riżultati. Fil-passat forsi konna kellna tentazzjoni li nifukaw wisq fuq il-proċess, fuq il-pjanijiet eh, meraviljużi iżda mhux daqshekk fuq l-operazzjonijiet Tana u l-mod kif nejnu l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi fuq livell nazzjonali biex jiksbu dak l anjiet Jiġifieri din hija l-ewwel differenza miċiku ta' politika preżenti għal dak fil-passat. Mbagħad hemm ukoll ir-responsabilità ġdida tal- tal-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi dawn iħossu din l-autorità u għalhekk huma nifisom fl-operazzjonijiet li jagħmlu jagħtu prioritajiet differenti. Dan huwa dan huwa eżerċizzju li involvi diversi, diversi aġenziji, ma jinvolvix biss lill-Europol, jinvolvi lil diversi aġenziji fuq l-Unjoni Ewropea, fuq livell ta' Unjoni Ewropea, l-ewwel qabel kollox pereżempju l-esperti tal front tal um, tal-gwardjani tal-kosta per eżempju u tal-gwardjani fil-frontieri għal attivitajiet relatati mal-kutrabantu. Kifet tilkom il-ħidma tagħna ta' natura internazzjonali ħafna, jiġifieri tisħaq ħafna fuq uh, il-kooperazzjoni tal-Europol ma' imsieħba minn pajjiżi terzi. Din l-attività ovvjament hija appoġġata mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-forma ta' ftejmiet internazzjonali. Palma għale kellim għabli, ġerki il-bicċa xogħol kbira dejjem tkun il mid minn numru kbir ta' oqs matematiċi tażel limħat tiffoka fuqhom u nexxilna nifokaw fuq 10. Ovvjament, dawn huma għaxra li fihom il-kooperazzjoni bejn l-istati membri hija assolutament meħtieġa. Aħna fil-ħidma tagħna dejjem ninvolvu id-dimensjoni teknoloġika meta wieħed per pereżempju il-beħ fuq l-internet. Minn hemmhekk aħna jirnexxielna namlu l-aqwa użu tal-esperti tal-Europol jekk ninkludu ninvolvu il-ħidma permezz ta' għodda mm, teknoloġika. Aħna ma nixtiqux xi pjan wisq teoretiku, aħna mm, nixtiqu nkunu ktar operattivi, però il-grupp ta'kom jista' jagħtina l-impetus mixtuq fuq livell nazzjonali biex bekk nagħmlu l-aqwa użu ta' din il-biċċa qodda. Grazzi ħafna. Grazzi sur uh, Naiti, fil-fatt ħadd ma' indikalna li jixtieq jitkellem wara dawk iż-żewġ prezentazzjonijiet, ma nafx hekk hawn xi ħadd li jixtieq eh, eh, jitkellem. Is-Sur Diaz Demera, nadilu l-kelma. Muchas gracias, señor presidente. Algunos comentarios para... Grazie ħafna, Sur President. Għandi xi kummenti biex norbot ma dak illi qalu iż-żewġ kellima mistiedna fuq iċ-ċiklu politiku Ewropew 2014-2017. Dan iċ-ċiklu politiku kien ikkonsidrat anzi, jkun ikkonsidrat bħala informazzjoni ristretta għalina fuq il-termini ta' referenza tal-istudju nemmen li l-Unjoni għandha jkollha din l-informazzjoni ristretta restron u nittrattaw l-informazzjoni bħala informazzjoni klassifikata. Hawnhekk nixtieq nressaq xi ideat għad-dibattitu. It-tempistika għal ċiklu politiku tal-Unjoni hija allinjata ma' proċess ta' tfassil ta' prioritajiet, it-tieni punt iċiklu ċiklu politiku Ewropew 2014-2017 kien effettiv li stati membri involuti nafu li kienu eh, ftit, pero komplew jonqsu bizmin u fil-laqa li kienem rajna spess li l-esperti nazjonali, rappresentanti nazjonali ma setawx jihdu impen ċar għannom tal-gvernijiet nazjonali tagħhom. Kif ħan indirizzaw din il-kwistjoni fil ġejjeni sur kurt u sur onidi fil-approċ għal ċiklu politiku Ewropew li jmiss? Iċ-ċiklu politiku eh, ma tantx kien ta' suċċess U allura fil-fema tiegħi naħseb illi dan era li kien hemm ħafna iktar enfasi fuq l-infurzar iktar milli fuq il-ħidma nifisa u l-prevenzjoni. L-approċ multisettorjali iwassal għal ċertu opportunitajiet mitlufa. Nixtieq inkun naf x'taħsbu intom għabbażi ta' dan it-tħassib li għadni kif esprimejt, naqbel ma dak il-qar is-sur Onidi, Prezentement, il-priorità tagħna għandha tkun li inġildu il terrorizmu Il-Parlament Ewropew kien u għadu sensittiv għal dawn il-kwistjonijiet għandna grupp ta' ħidma fuq eh, il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra terrorizmu, ta' kollox minnaħati. Grazzi. Grazzi, Hemm mistoqsijiet oħra jew kellha kummenti li tixtiequ tresqu qabel ma ngħaddi lura l-kelma l kelliema le ma jdirxlu għal każ allura reazzjoni ta' malajra miżewġ kelliema. Sinju Rikort u Anidi, jekk joġobkom? Reazzjoni ta' malajra fuq il-punt imqajjem mill-Onorevoli Diaz de Mera. Fuq l-evalwazzjoni, fil-fatt nemmen li l-evalwazzjoni eh, ta' ċiklu politiku li għadda huwa dokument klassifikat il-problema biex nirrelaxaw l-informazzjoni ma kienx tant in-natura tad-dokument, però il-fatt il-dokument kien fih informazzjoni illi kienet ta' sieda ta' autoritajiet nazjonali u l-ora ridna l-ewwel nikkonsultaw qabel ma din l-evalwazzjoni kunu nistgħu nagħmluha kompletament disponibbli lilkom. U eżempju tajjeb tal-possibilità u il-mod kif aħna nistgħu namlu użu aħjar mill-materjal fil-kuntest tal-ħidma ta' dan il-grupp. Fuq it-tempistika ta' ċiklu politiku, nemmen li id-deskrizzjoni li tajtu tal-azzjonijiet differenti jiflu u jaraw kif dan ikun allinjat mal-momenti prinċipali politiċi fuq livell nazzjonali u Ewropew. U allura dan jorbot bisħieħ mal-kwistjoni ta' rizorsi jekk wieħed irid ewet ta' dawn it-tip ta' tifitajiet. Iċ-ċiklu politiku preċedenti kien effettiv kif rajna fl-evalwazzjoni u dan huwa fatt magħruf eh, lilek eh, partikolarment eh, onorevole di Azdemera, pero kien għadu wis eżerċizzju teoretiku u normali għall autoritajiet nazzjonali illi dak kollu li mur l-lin mill-prioritajiet u l-pjanijiet nazzjonali kun meqjus bħala aspett sekondarju. Għalhekk aħna fid-diskussjoni tal ta' ċiklu politiku Ewropew din id-darba tajna ħafna enfasi biex niddiskutu, nintegraw ħafna iktar l-autoritajiet nazzjonali biex huma jkunu jistgħu jintegraw dan iċ-ċiklu politiku fiċ-ċiklu nazzjonali tagħhom. Qed nistennew b'dan id-diżinn il-ġdid u bl-isforzi kollha li ħankunu qed nagħmlu f'termini ta' minutaraġġ għanna ħafna klawzoli fejn irridu nilħu miri tul il-proċess jekk alla jrid dan kollu nkunu nistaw eh, namlu eh, niksbu ta' riżultati mill modi. Fuq l-aspett ta' prevenzjoni ħadd il-punt tiegħek naħseb illi maħniex qed nifukaw biżejjed għadna fuq dawn l-attivitajiet ta' prevenzjoni u vera illi dan iċ-ċiklu għall-ewwel qabel kollox fuq eh, it-tiswija ta' dak li eh, meta qabel ma dak li kena qabel it-tiswija ta' investigazzjonijiet iktar milli nħarsu lejn modi kif nistgħu nipprevjenu ċertu eh, ejun ta' kriminalità. Ġviri prevenzjoni qiegħda preżenti però l-iktar illi sqaqna huwa fuq kooperazzjoni għal kwistjonijiet investigazzjoni. Nemmen illi eh, rridu nifokaw kif għattu intom fuq eh, il-terrorizmu, imma ma rridux aqqas ninsew l-elementi importanti l-oħra, ma nifsewx illi meta naraw rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali hawn prezenti, il-koll jafu xinu ma' diffikultajiet biex ikun hemm li manġar ta' riżorsi f'pajjiżhom. F'ċertu pajjiżi eh, hemm fokus partikolari fil-ġlieda fuq it-terrorizmu għalhekk dan l-istrument ta' ċiklu politiku Ewropew u għawħed ta' jepela li jiex itina iktar imbottatura biex ikunu fuq naħat nieħdu approċ tradizjonali imma wkoll nizvolġu il-ħidma tagħna pari passu ma l-iżviluppi ta' teddidiet għas-sigurta preżenti. Grazzi, nemmen illi s sorti għadorus mill-Assemblea Ġenerali Griega jixtieq jieħu l-kelma. Jekk joġbu. Jekk joġbok, Sur Teodorus. Grazzi, Sur President. Nishtiq nifraħ il-kelli għal prezentazzjonijiet u wkoll għall approċċ strutturat kif ukoll għall prioritajiet għal dan iċ-ċiklu politiku Ewropew. Però mistoqsija minn naħa tiegħi. Rigward l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet preċedenti dak illi għat il-fat ġifiri illi ħattu konsiderazzjoni rekomendazzjonijiet fil-evalwazzjoni li għamiltu biex tkunu tistaw tiddefinixxu l-prioritajiet. Fost s seba prioritajiet li tipproponu ma nistax insib iċiber kriminalità. Fuq, eh, huwa forma ta' terrorizmu xi ħaġa ġifieri illi hija fenomenu Ewropew għandna ħafna gvernijiet illi stqarru dan nafu illi ċiberkriminalità hija marbuta mal kriminalità organizzata u ma forum ta' terrorizmu mhux qed nitkellmu sempliċement dwar radikalizzazzjoni ta' ċertu gruppi. Nixtieq insaqsik. iċ kriminalità m'għandix tkun waħda mill-prioritajiet ta' Europol jew kellha għandu jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn il-gvernijiet u miżuri iktar konkreti marbuta magħhom biex nindirizzaw dan il-fenomenu illi jidher illi qed jikber fl-Ewropa u lilin. Grazzi kollegi, ifdaqqa waħda it-talbi tal-kelma qed jiżdiedu jekk jogħġobkom għamlu talbiet qabel u dan biex jaslu na qabel ħalli nkunu nistgħu organizzaw irwieħna ħjar. Forsi mm, nieħdu mistoqsija oħra mis-Sur Lanet mill-Parlament Estonjan biex bekk naddu l-kelma mbagħad eh, l-issur Kort eh, mill-Kunsill. Grazzi. Jiena nixtieq nkompli mal- punt imressaq minn Diaz de Mera. Jekk niġbru l-informazzjoni kollha fl-imkien fil-fażi investigattiva, fil-każ ta' reati serji, il-pass li jmiss huwa illi ngħaddu għal prevenzjoni. Jekk Europol tkun proattiva tagħti informazzjoni fuq xinumma eh, x'inhuma l-kawżi ta' ċertu reati f'ċertu stati membri ma nemminx li dan jitlob risorsi supplementari jela li jiex fl-aħħar mill-aħħar għandek eh, il-files eh, diġa miftuħa, ġviri, naħseb illi hawnhekk għandna każ fejn Europol fl-aħħar mill-aħħar tista' tkompletu id-mieta ma' kooperazzjoni aħjar mal istati membri. Issa, l-onorevoli, anzi, is-sur Erki Kort mill-Kunsil. Kumment jo kummenti osra minn ħatija. Olivier diġà wieġeb l-ewwel mistoqsija, però mill-punt di vista tal-istati membri nixtieq ngħid li l-ewwel ċiklu politiku 2013-2017 eh, 2014 fil-fatt 2017 jekk li sa membri jistgħu jagħmlu iktar iva. Ovvjament eh, irridu jagħmlu iktar, irridu jkunu iktar effettivi, iktar ħfief u jiffukaw iktar fuq il-prevenzjoni. Dak huwa dak li aħna nixdu u illi nistennew mill-istati membri eh, enħafna illi l-Aġenziji differenti tal-Reforzar tal-Liġi fl flimkien u dan flimkien ma' dwani differenti u biex jiffukaw fuq l-aspett trasconfinali. Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-ċiklu politiku l-ġdid hija tassew importanti għas-sigurtà interna tal-Unjoni. Fuq il-prioritajiet li jena semmejt u l-prioritajiet li semmew eh, fit-tieni mistaqsija jiena nixtieq ngħid semmejt biss seba' prioritajiet minn għaxra. Illa li dawk huma dawk fejn hemm l-ikbar sem tal-istati membri. Però hemm priorità partikolari fuq eh, il-kriminalità organizzata tal-proprjetà hemm ukoll id-daqs tal-assi kriminali kif ukoll priorità oħra ir-reati ambjentali. Jekk wieħed jitkellem dwar l-aspett ċibernetiku tar reati nemmen illi dan jaqa' taħt suġġett partikolari Hemm pereżempju il-frodi tal-karti ta' kreditu, attakki ċibernetiċi kif ukoll l-isfruttar ta' tfal. Iġviri fl-aħħar mill-aħħar huwa miżjud fil-lista ta' prioritajiet, però ir-realtà ċibernetika hija xi ħaġa orizzontali, iġviri tkopri diversi prioritajiet li aħna għanna f'dan id-dokument. Kif deġa semmejt ukoll hemm il-kooperazzjoni madwani. din qed issir iktar u iktar importanti kull ma żmien u tassew nafuħ li l-Europol illi qed tagħmel biċċa xogħol eċċellenti illi qed tlaqqa flimkien il-korpi tal-pulizija, l-forzar tal-liġi, id-dwana biex joqogħdu flimkien madwar il-mejda u jindirizzaw dal problemi. L-aħħar mistoqsija. Jekk nistgħux inkunu iktar proattivi u nifokaw iktar fuq il-prevenzjoni. Ovvjament, eh, dak huwa dak li aħna eh, naraw, nistennew u nħeġġu lill-istati membri biex jagħmlu. F'dinja fejn servizzi eh, u mofruti online ħafna minnhom il-kriminalità hija iktar u iktar ħafifa u allura l-istess il-pulizija trid taġixxi bl-istess ħeffa u rrid ikun possibbli li jkun hemm sim tal-aħjar prassi. illi niġbru dej l-aħjar prassi u anki naqsmuha. Irridu naraw iktar minn dan, ovvjament. Grazzi għadu issa għal programm multianwali ta' Europol. Nishtiq naddi l-kelma l-sur Rob Wainwright, eh, id-direttur eżekutiv ta' Europol, pero għawnek għal din il-parti ħanaddi l-kelma l-ko-president sur Egg. Grazzi għall-interventi kollha. Minna ħatija koll nishtiq eh, il kulħadd għandna punti ġodda llum meta qabla mal-aġenda tal-biera nistgħu nkomplu bit-tieni punt hawnhekk qed nitkellmu dwar il-programm multianwali ta' Europol. l-interpretazzjoni għanna problema zaħira mill-kabina Angliza, hemm xi fuq il-kanal Ingliż. Please carry on. We were getting the wrong channels. Try it, start again and see. Because uh... Erġa' prova. Iva, taħdem l-interpretazzjoni, l-interpretazzjoni mill-kabina Maltija tista' tebqa' għaddejja. Tajjeb wisq. <clears throat> Nista' nkompli fejn ħallejt. Ma nafx eżattament x'intilef l-interpretazzjoni jew x'maslilkomx it-tieni punt fuq l-aġenda tagħna llum qed nitkellmu dwar il-programm multjanwali ta' Europol. Dan il-programm suppost waslilkom biex tkunu tistaw tresqu l-kommenti ta' komnar l-10 ta' Lulju 2017. Rnexxielna niksbu l-kummenti minn żewġ delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-kummenti ta' Sur Pisterius mill-Bundesrat Ġermaniż. Dawn il-kummenti u nhar it-tlieta ta' Ottubru u biex ma ntawalx wisq l-introduzzjoni tiegħi ngħaddim mill-ewwel il-kelma lis sur Rob Wainwright li huwa id-direttur eżekuttiv ta' Europol. Għal xar minuti mbagħad ikunna skambju ta' femmijiet u daw kollha li jixtiequ jieħdu l-kelma jekk jaġobkom tkunu tistgħu tagħmlu dan billi tiktbu isimkom kif għamilna qabel. Jekk jogħġbok, Sir Wainwright. Grazzi, Sinjuri Eg u Morais, nixtieq nifirħilkom li l-kom u l-kollegi għatwaqif ta' dan il-JSPG u nixtieq JPSG. Naqbel mal-kelma ta' qabli li dan huwa wieħed mis-suċessi ta' regolament Europol il-ġdid li jikkonsidra it-twaqif ta' arranġamenti msaħħa ta' skrutinju mill-parlamenti. Dan ħajżid l-accountability u l-leġittimità tara kif ukoll il-profil ta' Europol tu l-Unjoni Ewropea kollha kemm u juri li ċittadini tagħna li għandna mekkaniżmi effettivi biex niġġieldu il-kriminalità trasconfinali u terrorizmu huwa minn ewlu illi aħna ħanaqdu lil dan il-kumitat bl-aħjar mod possibbli ġejt mistoqsi biex daw l-10 minuti li ġej nippreżenta il dokument bil-programm multi annwali tagħna għal perjodu li ġej kif dejjem jiġri f'dawn it-tip ta' dokumenti. il dokument huwa xi ftit xogħod, però ħa nipprova nispjegalkom naqra eżattament x'inhu xem wara l-ħidma tagħna fil twizin tal-istati membri biex jġildu l-kriminalità sera organizzata nishtiq nindirizza wkoll ċertu mistoqsijiet il-res uħut eh, diġa brabta ma' dan. Il-dokument eh, jinkludi l-anijiet strateġiċi għabbażi eh, tal-istrateġija ta' ħames snin tagħna għandna pjani il-pjan ta' rizorsi biex nelħu dawn l-anijiet, hemm ukoll istrateġija esterna li hija meħtieġa taħt artiklu 12 ta' regolament Europol. L-istrateġija ta' Europol dina tmexxi l-ħidma tagħna u livell ta' ambizzjoni xtuq nuru għal ħames snin li ġejjin. Tistgħu taraw f'dan l-slide il parti l-kbira ta' xogħol ta' Europol dan aħna maħniex bħal FBI, maħniex setat eżekuttivi, dawn jaqgħu taħt eh, is-seta tal-istati membri. Però jekk eh, nibdew minn fuq tal-slide, għana nippruvaw naġixu bħala liva biex eh, niġbru u naqsmu id-data brarbuta ma' ċiberkriminalità, terrorizmu u kriminalità organizzata u serja. Aħna żviluppan nistama speċjali sjena, ġifieri hija pjattaforma ta' komunikazzjoni bejn il-korpa ta' pulizija fuq livell Ewropew. Aħna naraw illi dawk involuti kunu jistaw jisfruttaw il-kapacità ta' komunità kbira ta' forzar tal-liġi. Il-ġemma li għaddiet eh, fil-nider Sassonia eh, saret madwar l-elf membru, għanti eh, saret propju l-elf membru, ġiviri għanna bkorx elf membru ta' enforzar tal-liġi fuq livell speċjalizzat illi huma konnessi f'din taħdin il-pjattaforma ġifieri seta kbira biex nikkoordinaw l-investigazzjonijiet eh, kriminali transkonfinali. Aħna namlu l-almu tagħna biex nidentifikaw il-movimenti ta' terroristi u kriminali fuq il-frontieri tagħna. F'Europol nużaw kapaċitajiet ta' data ta' sew komplessi, għanna flussi ta' data tassew avvanzati biex niprovdu l-aħjar informazzjoni li l-imsebba tagħna. Barra minn hekk, barra dawn il-kapaċitajiet operazzjonali trasversali għandna il-fatt li għanna traċċar ta' finanzjara terrorizmu jew kella l-propaganda terroristika online, iċ-ċiberkriminalità, aħna nikkolaboraw ukoll ma' investigaturi ta' omicidi nazzjonali, niprovdu kapaċitajiet ta' expertise fuq eh, ir-reġimi ta' ħasil ta' flus u nejnu wkoll biex eh, xejnu laboratorji eh, fejn tiġi prodotta id-droga. Attivi għal daqstant fuq l-għol livelli ta' expertise u fl-iktar setturi ta' teddida kriminali. Imbagħad din l-expertise noħduha fuq eh, il-front biex ikun hemm operazzjonijiet ħalli nisfrutta ħalli eh, nxeklu din l-attività serja ta' kriminalità serja organizzata u niġieldu it-terrorizmu u ċiberkriminalità l-slide li jmiss. Fuq l-iskambju ta' informazzjoni, hawnhekk għandna kooperazzjoni mal aġenzija Ewropej, partikolarment Just to Frontex, iktar u iktar ma' Juliza, pero ħafna mix-xogħol tagħna hawnhekk huwa maħsub biex jagħti appoġġ operazzjonali fuq il-front tkellimt dwar it-tlet punti ewlenin fuq il-kriminalità serja organizzata e trafikar ta' droga f'termini ta' volum tibqa il-problema kriminali per eccellenza fl-Unjoni u f'termini ta' volum tammonta u koll għal parti kbira mill-operazzjonijiet tagħna fuq il-kontrabandu ta' migranti zidna l-attivitajiet tagħna fl-aħħar sena u preżentament qed nappoġġjaw madwar 50 l-investigazzjoni ta' livellu li fl-Europa. Fuq ċiberkriminalità fl-ewwel nofsa din is-sena appoġġejna 125 l-investigazzjoni u nappoġġja il-kelliem tal-Parlament Grek illi ċiberkriminalità qed issir iktar u iktar tedida reali għaċ-ċittadini Ewropej. Reċentament koordinajn operazzjoni madwar 30 pajis bl-appoċ tal-FBI għamenna kena bieċa xol tajba u kol mill-autoritajiet eh, olandizi biex nalqu tnejn mit-tielet eh, l-ikbar swieq ta' darknet illi qed japoraw fuq l-internet. Dan huwa tassew każ interessanti illa li xjuri illi għanna każijiet fejn madwar 350.000 il-listing ta' kumdetajiet illegali li kienu qed għawnek hawnhekk eh, għanna sensila sħiħa ta' drogi, kapacitajiet, eh, kif ukoll sfruttament ta' tfal beħtar mill illegali, din hija kollha attività illegali illi qed issir fl-aħħar mill-aħħar fil-qafas diġitali ta' soċjetajiet tagħna u allura teħtieġ illi tiġi indirizzata bi sforz komuni biex inxeklu din tip ta' kriminalità blebda dubju hija waħda mill-iktar punti urġenti li rridu nindirizzaw aħna nkun qed nifuka fuq dan. it terrorizmu eh, sissa din is-sena kellna eh, ma' 30 l-inċident terroristiku eh, aħna appoġġjajna 176 il-operazzjoni biex tindirizza terrorizmu madwar l ewropa u tassew kontent nejt li aħna stajna natu la poċtana fejn meħtieġ anki f'kull inċident partikolarment f'dawk fl-attakk reċenti ta' Barcellona. Naddu issa għall-slide li jmiss. Zawni. Zawni, l-slide li miss. Fl-aspetti kollha tal-ħidma tagħna nippruvaw nkunu accountable u efficient u effiċenti insegwu regoli tas soltu f'termini ta' implementazzjoni tal-budget u finanzi bħal kull aġenzija u istituzzjoni Ewropea. Aħna ikonna spezzjonijiet hemm il-qorti tal-awdituri dan il-Kumitat fil-Parlament Ewropew u responsabbli għal kwittanza tal-budget tagħna. Ġifieri naġixxu skont standards l-iktar għolja ta' accountability u ta' governanza illi wieħed jistenna minn kull aġenzija Ewropea. Is-sena li għaddiet wara riformi interni stajna nirrapportaw l-ola implementazzjoni, l-ola rati ta' implementazzjoni ta' budget illi qatt ġewwel ħuqa u ukoll rekomandazzjoni ta' sew tajba mill-qorti tal-awdituri. Bi pjaċir ngħid li ħdimna mill-qrib mal-Kumitat Libe tal-Parlament Ewropew flimkien ukoll ma' Parlamenti Nazzjonali iktar bis ta' f'daw l-aħħar snin u allura żidna iktar il-level ta' accountability parlamentari, pero kifat qabel twaqif ta' dan il-JPSG jati iktar bazi koerenti u allura għanna xaħġa illi tassew nil-qawa. Din hija daqqatajn ta' rizorsi ta' Europol fejn insabu qed nirdupjaw l-ammont ta' formazzjoni li qed nipproċessaw kif ukoll l-operazzjonijiet kull tliet snin u dan għandu impatt qawwi fuq eh, ir-riżorsi. Għamenna riformi interni tas sew eh, konsiderevoli, pero dan ix-xogħol, din is-sieda fix-xogħol teħtieġ ukoll tibdil fin-numru ta' riżorsi. Reċentement il-Bord ta' Tmexxija ta' Europol ta' l-istimi għal 2018 tistgħu taraw dan fit-tieni kolonna l-abbozz ta' budget li tħejja mill servizz tal kummissjoni ma laħaqx l-istennijiet u allura taħt il-parir tijaj il-bord ta' tmexxija ta' Europol jara naqra x'ħajkun l-impatt biex nilħu il-miri li fissajna għas-sena l-għediet. Sa tant il-kumitati relevanti fil-Parlament Ewropew emendaw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex għarboa lejn l-istim oriġinali ta' Europol qed nistennew deċiżjoni aħarija issa tal-istituzzjonijiet eh, Ewropej fuq dan il-budget sal-axħar ta' din sena. L-slide li jmiss eh, fuq eh, l-istrateġija esterna tagħna din tikkonsidra aġenzija non Ewropej u sħab non Ewropej hija mexxija wkoll minn dokumenti strateġiċi, pereżempju l-istrateġija globali għal politika ta' sigurtà u difiża il-kunċett ta' sigurtà tal-Unjoni u l-aġenda fuq il-migrazzjoni u l-aġenda fuq sigurtà il-bord ta' tmexxija tagħna jaħdem jitfit mal-Kummissjoni flimkien ukoll mal-IAS flimkien nissetjaw l-aġenda għall-istrateġija esterna tagħna. Hawnhekk għandkom il l ewlenin ovvjament li nsaħħu l-appoċ l-istati membri fil-ġlieda kontra il-kriminalità u kontra terrorizmu bil-fatt illi narfu l-ewwel qabel kollox illi dawn m'għandhomx frontieri huma fenomenu globali u għallura li tkollna kooperazzjoni effettiva anke ma' sħab non Ewropej. Aħna nipruvaw insaħħu l-pożizzjoni tal-Europol bħala pjattaforma għal infurzar tal-liġi internazzjonali, mhux biss l-Unjoni Ewropea, ma anki eh, fi oħra ta' tħassib, eh, per eżempju, din is-sena kien hemm id-dikjarazzjoni ta' Malta fil-ġlieda kontra problemi tal-migrazzjoni, kien hemm dikjarazzjoni tal-iskapijiet tal-Istat u talbet lill europol eh, tkun l-information hub għall-iskambju ta' informazzjoni fuq dak li għandu xaqsam mal-kontrabbandar tal-migranti bejn l-Afrika ta' fuq u l-Unjoni Ewropea. Aħna fortunati fl-Europa għax nistgħu nikkoordinaw l-informazzjoni fuq bażi Ewropea u anki globali għaliex għandna kompetenza unika ta' xi 200 uh, uffiċali tal-lizon li rappresentaw l-autoritajiet ta' infurzar uh, fiktar minn 40 pajis li għandhom uh, li huma flajja. Dawn ir-rappreżentanti għandhom setat eżekutivi E, e, illi mandiġ l-Europol u allura jistaw jihdu l-informazzjoni tana u l-esperienza tana biex jikkoordinaw l-operazzjonijiet anki U Huma parti essenzjali tal-ħidma tal-Europol u jagħti eh, pjattaforma dinamika biex l-Europol tkun tista tkompli l-attività tagħha. U din hija l-bażi tal-attività tagħna biex naħdmu f'dawn il-pajjiż tant pajjiżi. Naturalment, sarattant l-Europol qed tiżviluppa kooperazzjoni mal-operazzjoni mal-missjonijiet, speċjalment dawk li għandhom funzjonijiet eżekutivi f'dawk il-osma li huma importanti għal sikurezza interna tal-Unjoni Ewropea barra minn fl-Amerika eh, l-Istati Uniti huma eh, imsieħeb strateġiku għall europol u dan inkludi anki fil-komunità tal-uffiċjali tal-Lezon għanna anki 12 l-Aġenzija Federali tal-Istati Uniti li huma rappreżentanti. Huma importanti fl-investigazzjonijiet tagħna. Stkellim diġà l-importanza skol strateġika eh, tal-Vant Nofsani, l-Afrika ta' fuq, il-Pajjiżi Balkani u anki Turkija fejn aħna għadna qegħdin infittxu l-aħjar relazzjonijiet. U naturalment l-Interpol huwa Eh, pjattaforma eh, globali eh, principali fid-dinja un batem u anki organizzazzjoni internazjonali bħal NATO fejn edin nżidu għanna rapporti tagħna. L-aħħar slide dina kienet taqsira ta' dokumenta programmazzjoni fuq l-status nishtiq najt li aħna nipproponu li natu lil JPSG E, fil bots approvat u mbagħad salaħar ta' sena s sottomettuh dan il-Kummissjoni il-Kunsill u l-Parlament. Għal stant il-dokument ta' programmazzjoni illi imiss testaw tagħmluh salaħar ta' tax-xar ta' jannar. Nieqaf hawnhekk. Grazie. Uh, dear colleagues, if I... Um... Colleghi. Grazzi, Rob. Nishtiq namel point of order. Xieħut minnkom kienu għedin jaqraw il-kompromessi u forsi eh, qed iħossu għom daqsxejn konfużi. Nixtieq ngħid illi naturalment hemm żball fid-dokument. Hemm żewġ kopi f'set u wieħed. Jekk idkom rajtuh dan hemm żewġ kopji identiċi u l-ewwel tliet paġni u huma dawk validi. Ġifieri aqraw biss l-ewwel tliet paġni. Skużawni, meta batnihom fl-istampa għall-istampa stampajna wis u għalda stant kinsbal, skużawni. Mela jek etħarsu lejn dan id-dokumenti ta' kompromess kienem zbal l-ewwel tlet paġni u taqrawx il-komplement nittama illi ek e, sens. Issa nerġa' nagħti il-mikrofonu l ko-president wara li ħat responsabilità tal tal-uffiċċju tal-istampa. Grazzi. Grazie. Grazie. Grazzi l sur Wainwright. U għabel ma naddu għal mistoqsijiet, nishti nati mikrofon mikrofonu l sur Pistorius għal zoċ minuti. Umbat li sur Dias Demera anki lilu għal zoċ minuti. Sur Pistorius l għal Grazie, President. President, signori. Fuq il-regolament nishtiq nagħmel żewġ kummenti u nishtiq eh, norbot ma' dak li għat il-bira. Bħala autorità ta' sikurezza l-Europol għanda bżonn ta' fiduċa u l-fiduċa għandha bżonn ta' apertura u anki l-kuraġġ li ikunem kontroll parlamentari effettiv u dan jfisser illi għandu jkun possibli allura aħna għanna bżon ta' kondizjonijiet li jistaw forsi iqumu xiftit ta' fondi. Aħna jekk mill bidu net nibdew nitkellmu najdu li mandux iqum mxej u ma nistax joħloq e, e, e, xogħol, allora e, nabbandonaw din l-idea. Propju f'dan l-ewwel fażi rridu organizaw ruħna biex ikonna kapaċitajiet, per eżempju sottogruppi huma importanti ħafna għal ħidma tana uh, u anki minnaħa tal-Germania ma nistaw aħna ma namlu ma nużawomx. U tini komment. L-interrogazzjonijiet, il-mistoqsijiet eh, mm, bil-miktub biss eh, u o, o anche orali ma mortanti, allora għanna nsibu kompromess anche eh, sibo anche risposti bil-miktub u għanna limitaw anki il-mistoqsijiet ta' base tal-membri pero jekk namlu risposti eh, bilo orali biss ifisser li se jkollna wis namlu fil-qat meta nintaqgħu u man ħossibx eh, dan huwa kompromess sostenibbli. Umbagħad fuq is-segretarjat bla dubju hemm idea tajba illi nużaw is-segretarji ġenerali għal konferenzi oħrajn, però anki hemm rridu najdu li din hija ħaġa li set um flus minnaħa tal-Ġermaniżi nistgħu ngħidu illi aħna nistgħu nżommu moħna neutrali mill-ispejjeż u rridu najdu illi ma nħossux illi dan huwa l-ussu, rridu li kollox għandu jqum ftit. E, aħna għanna bżon ta' strutturi li permettu illi il-kontroll tal-parlament kollu anki il-fiduċa eh, li għanna No, għax jena nħoss illi l-Europol kif diġa għat publikament anki drabi oħra, fi żmien eh, medju u twil jista' jeżisti fl-Schengen fl-istħarriċ tiegħu għandu jkollna fiduċa f'din il-organizzazzjoni u jina insisti fuq dan il-punt minnaħa tal-Ġermanja. Aħna m'għandniex nżommu l-idea tagħna li rridu nifrankaw l-ispejjeż eh, għax irridu nifmu illi dan għandu jkun ħaġa għandha tkun ħaġa effettiva fl-Unjoni Ewropea. Grazie, Sur Pistorius. Inti issa xejt fil-lejn il-punt li mis fuq l-agenda. Aħna stennejna kommenti fuq il-programmazzjoni, fuq il-periodu ta' programmazzjoni fl-Europol. Hawnhekk għandu miktub jiena hawnhekk li kon kellek titkellem fuq il-programmazzjoni eh, multiannuali Muxek, iva jena, nista, skużawni illi jena kont fuq il-punt zbaljat tal-agenda, ma jena għat dak li naħseb, mux importanti. Jena nilqaw dan il-programm u anki l-għaniet strateġiċi li fieħ Dan il-programm multianwali u verament bazi eccellenti biex intejbu il-ġlida kontra terrorizmu il-kriminalità organizzata, l-ċiberkriminalità u anki biex namlu monitoraċ tal-frontieri esterni. Il-livelli ta' teddida nistaw aħna nindirizzawhom eh, b'Europol għawija e għal iktar istituzzjoni importanti fil-arkitettur, fil-struttura tana ta' sikurta. U dan il program b'dan il program l-Europol isir verament il-ħabb Eh, tal-informazzjoni tal fuq il-kriminalità. Dina bil vissu l-SIS għanda tiġi użata iktar u dinja ħaġa, eh, dinja miżura essenzjali u ċentrali, specialment fuq iż-żida ta' data u dan huwa ukoll għandu jinkludi anki s-sistemi ta' tħul u ħruġ bil- bid-data biometrika u koll. Għal stant l-interoperabilità hija anki għan u dawn il sistemi huma importanti u dina hija priorità olja għall-Europa u għandu jkollna anki skambju effettiv ta' data ta' inforzar ta' liġi dan huwa essenzjali għandu jkollna l-fiduċa ta' ċittadini eh, fl-autoritajiet ta' sikurta' u naturalment hemm li fokus fuq il-ġrida kontra terrorizmu. Aħna nilqaw il- li essi biex dawn il-kwistjonijiet jiġu eh, jiġu programmati b'mod effettiv. Jina e dawn il kumpanija għandhom jiġu estizi biex ikun hemm iktar eh, fiduċa u il-tisħiħ ta' tal-Europol u tal-kompetenza u modell importanti għalija għal-ħafna snin jena għal-ħafna snin e, tlabt li konna FBI Ewropea u il program għal għal-2018-2020 u għappassim passim sinifikativ fil-direzzjoni tajba u naħseb illi jgħamil kontribuzzjoni biex l-Europa tkun iktar zgura u iktar, sik iktar sikura. Grazzi. Issa nati il-mikrofonu l-istur di għastemera għal żewġ minuti. Grazzi, President. Naħseb li huwa ċar li il-Bundestag għandhom raġuni jitkellmu tajjeb, però huwa ċar ukoll illi anki jien għandi ħafna xinajt u nittama illi inti ħatati l-istess ħin il-Parlament Ewropew għal biex jesprim il-pozizjoni tijaw. Jiena minix se nitkellem fuq il-mistoqsijiet personali tijaj fuq dan il-pont. Il-grupp tal-parlament intaqa il ġimali għaddit għaddit biex jistudja l-programmazzjoni multianwali tal-Europol. U jena se nispiega li mumma l-punti li huma importanti ħafna l-Parlament Ewropew. Dan u mhix il-punti personali tiegħi, dawn huma punti ta' tħassib għal-grupp. Imma jena bħala rapporter eh, għandi uh, li nitkellem fuq it-tħassib tal-Parlament. L-ewwel waħda hija illi l-program jgħajt li rridu nikoperaw ma' Interpol, però ma, jit, ma jitrattax il- e ma jitrattax il-kwistjonijiet fuq il-kwalità ta' data ta' Interpol. U nixtieqek titkellem fuq dan, direttur, u hemm miktub ukoll li il-regolament se jiddetermina kif l-Europol se jkopera mal-korpi eh, privati. Din hija ħaġa ċara fl-opinjoni tiegħi u wieħed jista' jaqrah fil-regolament, però l-Parlament jixtieq ikun jaf x'inhija din il-forma ta' kooperazzjoni. it mistoqsija. Il-programm jistabilixxi wkoll il kooperazzjoni ma' korpi oħrajn, EULIS, eccetera, u illi dina ħatiġi sviluppata fuq punti ta' interess komuni, però fil-programm hemm xejn fuq eh, il ta' ħidma u l-programm. Umbagħad fl-aħħar fuq ir-regolament. Il-regolament jippermetti illi jkun hemm ftehim ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi eh, bħala e, imsieħba. E, qabel l-ewwel ta' Mejju tal-2015 u nixtieq nkun naf xiftit informazzjoni fuq dan. U dan huwa dak illi eh, jishtaqu jkun jafu l-kollegi. Jena personalment nistanajt illi aħna nappoġġaw l-Europol u kif deġa taf inti, aħna approvajna illi kun imżida ta' 10 miljuni fil-budget finanzjarju l-ġdid. U issa nixtieq ngħid ħaġa fuq il-PNR. Dan huwa pass importanti l qudiem ħaġa komplikata u se tkun ta' interess eh, kbir għal membri nisa il-30% tal-istaff eh, tal-Europol huma nisa. U jina naħseb illi ekki nħarsu lejn l-Istati Uniti u importanti niftakru illi l-Istati Uniti huwa imsieħeb essenzjali u l-Europol hija parti minn pjattaforma għal sikurezza internazjonali. Grazie, Sur Dens Namera. Irridu naplikaw xi miżuri ta' kompensazzjoni, inti tkellim tal-iktar eh, u għamilt eh, anki bistoqsijiet. Forsi issa Is-sur Wainwright jishti anki huwa jitkellem biex jati il mistoqsit Iva se nirrispondi anki li sur Pistorius. L-ewwel qed nirringrazzja tal-appoġġ fuq il-ħidma tal-Europol mo ġenerali. il vizjoni tijaw ġenerali hija ċara fuq il-mandat tal-Europol u anki għall-appoġġ eh, għal risorsi xierqa u, u kemmu kif ukoll il-sur DSMR jitkellem fuq il-kwalità tad-data u l-proċessar tad-data u, u nixtieq nerġa' illi l-abilità illi l-Europol ikun jista' jiġbor iżomm u jiskambja data personali b'mod legali u b'mod effettiv hija l-iktar ħaġa importanti Eh, għall-Europol biex inkunu nistgħu nappoġġaw sikurità fl-Istati Uniti. Għal daqstantina eh, infaħar l-istruzzjonijiet Ewropea Ewropej fil- eh, suċċess li għamlu f'dan ir-regolament ġdid tal-Europol u dan inkludi l-istur di li kien rapporter u anki il-reġim ta' protezzjoni ta' data li jista' japplika u koll għall-Europol, reġim speċifiku illi huwa eżempju globali, dinji fuq għandu jiġi applikat il-protezzjoni ta' data għal kwalunkwe eh, autorità ta' inforzar tal-liġi. U dan qed napplika fuq standard zoljien. Għal dastan tissa aħna għandna mezzi eh, moderni u effettivi biex namlu ġestjoni tal-ħidma tagħna. U għanna eh, aħna nirrispettaw il-rigorozità tal-protezzjoni ta' sikurezza tad-data u għanna reġim effettiv. Issa, fuq il-mistoqsijiet ta' surdijat demera, il-kwalità ta' data tal-Interpol huma differenti eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-protezzjoni ta' data, mhux fuq l-istess standard eh, tal-Europol. U aħna nafuh dan U però nistgħu ngħidu wkoll l-Interpol għandu l-possibilità li e, jor illi e, e, jorbotna mal komplement ta' dinja, però fuq il-proċessar ta' data hemm protokolli rigorużi li jizguraw illi il-proprietarju ta' data, per eżempju fl-istati membri, jibqaw taħt, id-data jibqa tibqa taħt il-kontroll tal-istat membru. ma nistawx aħna niskambjaw din id-data ma partijiet terzi mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju. Dana huwa importanti ħafna biex inżommu il-livell ta' fiduċa fost il-imsieħba ta' operativi fl-Europol u anki biex nirrispettaw anki l-istandards ta' protezzjoni ta' data. Għal daqstant fil-kas tal-Europol, aħna narfu li aħna eh, għanna data differenti minn sorsi differenti eh, u għal korpi privati hemm mekkanizmi eh, imsaħħa biex nikoperaw fil-futur. Dan huwa importanti, speċjalment fil-ġida kontra l-ċiber kriminalità, l-kontribuzzjoni tal-kumpaniji ta' teknoloġija essenzjali issa u aħna mm, hekk nistgħu nirrispondu għal eh, dawn l-attakki ċibernetiċi fuq skala kbira. Imma il-regolamenti ta' sikurezza Eh, ta' data huma ehm, fisse fuq livell nazzjonali. Mal-korpi tal-Unjoni Ewropea aħna nistgħu u arranġamenti operativi biex namlu skambju ta' data u dan għanna ma' Frontex, Eurojust u Eulisa. U fil-pajizi terzi il-kwistjoni hija differenti. Il-regolamenti żgura illi dawk il-ftejmiet ta' kooperazzjoni tal-Europol li kienu jeżistu qabel fir reġim preċedenti jibqaw japplikaw. Dan huwa importanti ħafna xi permetti li jkun hemm kooperazzjoni kontinwa eh, ma imsieħba importanti bħal Svizzera, Norveġa u l-Istati Uniti, eccetera. U mbagħad fuq il- ehm, ftejim eh, urdarjuri ma partiti terzi skont il-reġim eh, ġdid u dana se jkun fidejn il-Kommissjoni Ewropea. Jiena umbat eh, smajt eh, il-fat li eh, hemm l-34% biss tal-persuni tal-istaff tal-Europol huma nisa. Idispjaċina fuq dan, aħna għamilna tentativi biex nżidu il-proporzjoni ta' kandidati nisa tibqa però baxa u ma nistawx namlu iktar minn ek. Eh, nifem illi dan huwa dinja karatteristika illi rridu ntejbu fl-Europol. Grazzi, jgħajt president Grazzi għal mistoqsijiet, nishtiq nfakkar illi tridu tniżlu isimkom fuq il-karti mqasma nixtieq ngħid li eh, mill-wara kwestjonarju waslu żewġ mistoqsijiet waħda mres mill-Parlament u li l-oħra eh, mill-Parlament ġermani. Sisa ngħaddu l-kelma lil kelliema mill-rappreżentant Ċipriot. Grazie, President. Sur Wainwright. Jena xtejna ċaħġa fuq il-PNR. nishtiq tatina l-opinjoni tijak fuq din is-sentenza minnaħa tal-ECJ u kif se ximpat se jkollha fuq il-programm multianwali ta'kom. Barra minn hekk wara l-attakki terroristiċi reċenti Can everybody hear? Kolħat jista jisma, interpretazzjoni għaddeja tajjeb. traduzzjoni bl-Inglis għaddeja tajba. Għandi, emżonni repeti? It's not, neban labu jina sniħiċ, sorry, it's not working yet.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 Is it right now? Okay now? Everything's okay. Tajb, kollox taw, istan istaw nimxu. That everything is okay now we, and we can continue. Yes, please. Ferishto. Grazie. Mela, nkompli. Nishti iktar informazzjoni fuq l-iżviluppi reċenti fuq ir-relazzjonijiet ta'kom. Grazzi, jirrajt il-kollega minn ċipru. Tistaw jekk joġobkom tajdinna il-sentenza tal-ICJ fuq il-PNR ximpat se jkollha jekk se jkollha impatt fuq il-programmazzjoni multianwali tagħkom tal-Europol. U tini punt. Informazzjoni ulterjuri u koll nixtiequ fuq ir-relazzjoni ir-relazzjoni tagħkom mal-Iżrael. U peress li fil-Balkani tal-Ponent eh, hemm radikalizzazzjoni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 Minn Finlandia, jek joġoba? Pohjatyöstä. Kuten tiedämme, Europolilla. So wis, mela, jina nishtiq nitkellem daqsxejn fuq eh, il-rwol tal-Europol. Kolka maħna nafu li l-Europol għanda dan ir-rwol illi li tikkoordina il-ħidma il ħidma bejn l-istati membri biex bekk il-problema tal-kriminalità organizzata tiġi trattata b'mod eh, iktar kontinwu u l-Aġenzija tuża wkoll id-databases b'mod attiv. Tuża wkoll l-analiżi li eh, tiġi mħejjija mill-Europol li hija essenzjali biex aħna nidentifikaw il-kriminalità transkonfinali. U għalhekk il fat li l-istati membri iva għandhom bżonn appoġġ għal ġlida kontra, il-terrorizmu l-kriminalità organizzata? t-tieto jarjestelmien ja tiedonhallinnan hittamisen. Il-programm ipoġġi ħafna stress fu eh, il- fuq il-programm li jorganizza l-Europol biex eventualment jagħti appoġġ lill istati membri li għandu bżonn l-Europol huma ħiliet ħiliet fuq l-istess livell fil-fatt biex bekk ikun hemm ġlieda kif suppost kontra il-kriminalità. Biex bekk aħna ninvestu f'dawk il-funzjonijiet tal-Europol illi huma assoċjati mal-taħriġ tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. Biex bekk aħna ntejbu il-ħiliet u biex intejbu dawn il-ħiliet irridu naċċettaw illi taħriġ għandu rwol essenzjali hawnhekk. Il-Kumitat Parlamentari tiegħi jorganizza kemm dan it-tip ta' attivitajiet kif ukoll azzjonijiet relatati mal ħarsin tad dejta liġi organizzati eat feet. Fl-istess waqt hemm sistemi ta' ġestjoni ta' informazzjoni li saħħu wkoll l-istess iskambju ta' informazzjoni din hija essenzjali biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-ħarsin tad data kemm mill-att ta' regolamenti kif ukoll fil-prattika. Iżda ir-regolament tal-Europol IVA għandu rekwiżiti tal-ħarsin ta' data iżjed stretti. Nixtieq nisma' l-kommenti tagħkom dwar mezzi prattiċi ta' kif niżguraw illi il-ħarsin ta' data anzi kif l-uffiċjali tal-ħarsin ta' data ikollhom il-ħiliet meħtieġa biex jindrizzaw din is-sitwazzjoni järgmiseks äh, esitab oma küsimuse proua Silvia Gjom. Grazzi, issa nadir kelma li Silvi Gijom tal-Parlament Ewropew. Grazzi, grazzi tal-prezentazzjoni ta' dan il-dokumentant importanti sur Wainwright. Barra menek, dan jindika li importanti li nkomplu nikkoperaw ma l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u ma' Interpol. Nishti eh, nkun għafna naqra kif taħsbu fuq il-rabtiet eh, jem kellem metodi ta' xogħol ta' Europol fil ġejjeni partikolarment fuq punt preċise fuq eh, il-protezzjoni ta' data, ma partikolarment fuq databases ta' Interpol. Peress dawn il-databases parti minnom inħol otem għarraġuniet politiċu peress li ħajkun hemm responsabilta tal-watch list eh, għal database ta' li tija se nixtieq nkun naf naqra kif intom eh, qed indirizzaw dik kwistjoni ta' sew sensibli. Grazzi. Yeah. <laughs> Sorry. Għajta küsimuste eest ja nüüd Grazzi. Grazzi eh, għal din il-mistoqsija u jena. Nishtiqna għaddim il-lewa li kelma li sur Wejnajt biex iwieġeb. Mr. Kitirosh, Uh, for the PNR, of course, um, the... Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Mela, rigward il-PNR u il kif illi eh, u kif l-ICJ qed tindirizza din il-kwistjoni. L-azzjoni tmur ħafna l sempliċement sempliciment mill-Europol irridu naraw sa li ma punt dan jista' jkollu effett fuq trasposizzjoni ta' direttiva PNR fil-liġijiet nazzjonali dan mhux il-kompitu tiegħi biex eh, nejdu, pero Iva, attualment dan għandu impatt, impatt dirett fuq il-ħidma tagħna. Jekk ikollu impatt dirett ukoll fuq id-direttiva PNR, dan eh, ser eh, ibiddel anka il-mod kif aħna noperaw għaliex fil-direttiva tal-PNR hemm unitajiet tal-PNR illi u ma kompitu tagħna li aħna immexxuhom fil-Europol. Rigward il-kwistjoni tal-Izrael, l-Izrael mm, li ġarawa illi konnet norbu rib ta' soluzzjoni iżda uh, bir-reġim li kellna fil-passat kollna wasalna fl ħarnet net jew aħjar rib soluzzjoni iżda mbagħad ma kellix iżjed żmien għad dispożizzjoni tagħna għalhekk qed nistennew sabiex naraw jekk il-ftehim antiċipat mal-Iżrael jistax jiġi konkluż f'dan ir-rigward il-kapacitajiet tal-autoritajiet tal-forzar tal-liġi tal-Izrael huma kompetenti u kbar ħafna, jiġifieri hemm kollox illi juri illi favur u aktarx li dan il fejm jiġi konkluż. Fuq il-Balkani tal-Punent, il-komunità il radikalizzata tal-Ewropa tinkludi dik eh, iż-żona wkoll, għalhekk aħna saħaħna l-kooperazzjoni tagħna mal mal ehm, diversi ma, ma diversi organizzazzjoni tal-forzar tal-liġi fil-Balkani, qed nagħmlu kol skambju ta' informazzjoni rigward diversi eh, forum ta' kriminalità organizzata, inkluż il-terrorizmu. Il um, Fuq dak li qalet is-sinjura Viti minn Finlandja, aħna iva qed nużaw ir risorsi eh, disponibbli jgħat kelmet eh, fuq l-Europol bħala tip ta' livell illi miaw qablu ruhom l-istati membri. Il-kellima tal-komunità l-infurzar tal-liġi għanda tkun Iva, l-Europol fi spazju però komuni Ewropew. Jiġifieri Iva aħna għandna dan ir-rwol rappreżentattiv u rridu naqsmu maqom l-aqwa prassi inkluż rigward il-ħarsin tad-data. Dan ir-reġim speċifiku ħafna tal-ħarsin eh, tad-data illi Iva huwa mudell tal-aqwa prassi minħabba li jistabilixxi l-istandard mixtieq eh, għal laqwa prassi rigward ir-ruoli tal-DPS, dawn kollha huma elementi essenzjali biex ir-reġim jaħdem kif suppost. Rigward l-ETIAS, il list li teżisti u r-wol tal-Interpol f'dan ir-rigward. Iva, id-database tal-Europol għandha eh, diversi uh, differenzi meta mqabbla mal-database tal letias hemm ċerta restrizzjonijiet dwar liema informazzjoni tal-Europol tista' tinqasam ma' uh, entitajiet oħrajn. Ovvjament huma l-persuni li għaddulna din id-data li jridu jagħtuna l-kunsens qabel maħna kunu nistgħu ngħaddu din id-data lil partijiet terzi. Rigward il-source Eh, ġviri jiġifieri sors ta' data huwa essenzjali mill-liema stat membru aħna niksbu id-data tagħna. Ovvjament il-kontribut li ġej oriġinarjament minant il-Europol li trataħ b'mod differenti ħafna minn kontribut li jasilna mill-Bulgarija jew minn Franza. Eh, għaliex eh, spiss ikun hemm standards differenti tal-ħarsil tad-data skont il-pajjiż minn fejn ġejja din id-data. Għana konxi mitħassib li jeżisti brabta mal-tip ta' informazzjoni li aħna naqsmu, l-informazzjoni li tkun sejjata fil-database, fil però kif diġa qed aħna nqisu dejjem il-source minn fejn tkun ġejja din id-data. Grazzi, naddu wisal mistoqsijiet oħra Naddu issa il-kelma għassul Zratanov tal-Parlament Bulgaru. Sin Prezzidatu, uveġan u sin Wajrajt. Grazzi ħafna, Sur President, eh, Sur Wainwright, sa' nkun qed nitkellem fuq eh, diversi suġġetti. Il-programm ah, sena 2018-2021 huwa wieħed dettaljat ħafna. Dan uh, jirrigwarda anka x'qed jagħmel l-Interpol. Indur lejn però il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u nsaqsihom x'qed tagħmlu intom bħala xogħol ta' skrutinju lill-awtoritajiet ta' forzar tal-liġi fil-pajjiżi tagħkom. Jekk irridu illi l-Europol jikkompleta il-programm multjanwali tiegħu, jekk aħna rridu jkollna analiżi rikka biex bekk l-Europol ikun jista' jappoġġa lill-istati membri kif eh, suppost fil-kontest ta' ċiberkriminalità, kriminalità organizzata, etc. L-istati membri kollha jridu jaqsmu l-informazzjoni mal-Europol. Jekk l-istati membri ma jaqsmux l-informazzjoni mal-Europol, Europol ma tistax minnaħa tagħha tgħaddilna prodott utli nixtieq nirringrazzja lis sur Wainwright illi faxar snin irnexxielu ibiddel lill-Europol u jizviluppaha fħab f'ċentru ta' informazzjoni essenzjali mill-istati membri kollha. Rridu nisqu fuq l-importanza tal-Europol. Irridu nisqu wkoll fuq il-ħidma tal-Europol fl-iskambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi. L-Istati Uniti huma alleati strateġiċi. Tkellimtu fuq it-Turkija u kont tassew impressjonat fuq dak li qed fuq it-Turkija. Dak li qed jiġri fil-Vant Nofsani, li qed jiġri fl-Iraq u fis-Sirja, dan kollu rrid jiddaħħal fl-istampa. Kien hemm ukoll min tkellem dwar sitwazzjoni eh, situazzjoni tal-eroina u dawn iż-żewġ pajjiżi ukoll jikontribuċu għal din is-sitwazzjoni. U għalhekk aħna rridu nkunu responsabbli u niprovdu informazzjoni u naqsmu informazzjoni bejn l-istati membri. Kien hemm ukoll mistoqsija illi saret il-konflitt tal-minuti ilu rigward il-Balkani tal-Punent u kemm qed nifukaw fuqhom. Il-Balkani tal-Punent huma parti mill-trio ta' l-Awstrija, il-Bulgarija u l-Estonja. Naħseb illi il-Balkani tal-Ponent jekk jiġu involuti jkunu jistgħu jgħinu fil-ġlieda tagħna kontra l-kriminalità organizzata. Grazzi ħafna Sur Wainwright tal-li dejjem ħdimt bħala membru ta' tim magħna. Jekk aħna na fiduċa fil-Europol dan huwa proprju minħabba ir-rwol li dejt inti sa issa aħna għana fiduċja bħala Bulgarija fil-ħidma tal-Europol. Eh, Grazzi. Issa sur Hamen Schuster tal-Bundestag Ġermanis. Grazzi, Sur President, jina nixti uh, intennilek eh, il-komplimenti li għaddewlek il-Bulgarija, Sur Wainwright. Barra mill-ħarsa ġenerali, eccellenti, tal-iskema tal-ħarsin ta' data li diġa tajtna, nishtiq nisma minn għandek dwar kif il-Europol għanda tevolvi fil-ġejjeni, nishtiq nisma u koll xinuma xoqat tijak. Li mumma l-ostakoli politiki u koll għetta faċċa. Hemm sempliciment il-problema li qed inkunu debboli wisq bħala Unjoni Ewropea, wis innoċenti u wis ottimisti, ma naf, xejden inti. 50 ħaddiem fil-bidu ta' sena u numru modest ħafna. Nixtieq nisma' minn għandek, però. X'inhi l-viżjoni għal-ġejjini tiegħek għal Europol rigward ċentru konġunt kontra għal-ġlida kontra terrorizmu. Spiss nisimaw dwar il-ħtieġa illi ikun hemm pulizija fil-frontieri, il-border guards, illi jaħdmu b'mod iżjed konġunt u hemm ukoll l-idea ta' buro kriminali uniku għall-Unjoni Ewropea. Dawn huma fost l-anijiet tal-Europol għal-ġejjieni. Finalment, diversi attakki terroristiċi saru jew imbdew barra mill-Unjoni Ewropea iżda l-att seħ fiħdan l-Unjoni Ewropea. Forsi il- Europol eh, mhux qed tagħti biżejjed informazzjoni li data li tinkiseb minn pajjiżi terzi li però hija data pertinenti ħafna l-Unjoni Ewropea. Li huma l-ostakoli li rridu neliminaw biex bekk il-Europol u l-Interpol ikunu jistgħu jirreġixxu aħjar flimkien. Järgmine küsimus proua Katariina. Grazzi. Il-mistoqsija li ġejja Senjura Kenici tal-Parlament Ewropew jekk jaġoba. Grazzi, President. Grazzi, grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l sur uh, Wainwright għall prezentazzjoni tiegħu jiena reċentament sort il-Europol minħabba li jiena membru tal-Komitat tal-Kontroll Budgetarju fiħdan il-Parlament Ewropew. Walek kelli l-possibilità li nerġa' għal darba nżur il-Europol u nara daqsxejn kif taħdmu intom ta' kuljum. Bħala persuna taljana illi temmen ħafna fil-kooperazzjoni, jina stajt nara kif tassew e, xol tal-Europol kull ma jmur qed jittieb jiġifieri l-Europol kull ma jmur dejjem tibrofdilna valur miżjud biex neliminaw il-pjaga tal-kriminalità transkonfinali u dan permezz tal-iskambju ta' informazzjoni li jsir permezz tas sistema Siena li kull ma jmur din l-informazzjoni għadejem iżjed ta' min joqgħod fuqha. Malek nixtieq insaqsik Sur Wainwright. X'taħseb? Għaliex jiena ftit ta' żmien ilu żort l-Istati Uniti u smajt li l-kooperazzjoni mal-Europol tal-Istati Uniti, ġifieri mal-Europol, hija dejjem iżjed importanti. U fuq dan partikolarment eh, rigward il-problema tal-foreign fighters. Din il-problema tal-foreign fighters hija problema dejjem iżjed magħna. Walek insaqsik jekk fil-ċiklu ta' politika li jmiss. Nistaw naħdmu iżjed fuq din il-problema tal-foreign fighters u nixtieq ukoll illi Tkellimna wkoll fuq il-budget. Inti ftit iżjed kmieni kellimtna fuq eh, il-budget illi intom bħala Europol iżommu miegħu. Tkellim dwar l-importanza li il-budget jirrifletti il-bżonnijiet tagħkom. Walek nitolbok iżjed informazzjoni dwar is-sistema ta' kif qed tipprogrammaw E, xogħol fil-ġejjieni u dwar is-sistema ta' awditjar tagħkom biex bekk il-Europol jagħmel aqwa użu mir-riżorsi li jirċievi, mir-riżorsi anka ekonomiċi li tirċievu intom biex um, tkunu tistaw issaħħu il-ħidma tagħkom fil-ġlieda kontra r-reati li sjed seri. Grazzi. Ja Eh, aitäh küsimuste eest, nüüd on eh, vastamise järjekord härra Roob. Grazzi ħafna daw il-mistoqsijiet naddisa il-kelma lura li sur Wainwright, jek joġbu. Thank you to all three speakers. For... Grazzi ħafna, Sur President, grazie ħafna u koll tlet kellima Mela, s-sur Spatanos jagħmel punt għajem punt importanti meta nitkellmu fuq l-Europol u l-ħidma tal-Europol, qed nitkellmu mhux biss fuq il-kwartieri ġenerali tal-Europol flaja The Hague, iżda wkoll dak kollu li rappresenta l-Europol u fil-fatt hemm rekwiżit komuni li din il-komunità kollha kemm taħdem jitfit flimkien. Fil-qasam tal-iskambju ta' informazzjoni, l-Europol mija xejn mingħajr l-informazzjoni li għaddula l-Istati membri. L-Europol ma tfisser xejn mingħajr din l-informazzjoni u għajjem punt importanti ħafna u għalli l-Istati membri jridu bħal iħarsu f'mera u jistaqsu li l-om infusom xwar et jaqdu jekk ma jaddux l-informazzjoni li l-naħna ma nistawx kom. Ovvjament, mux kull stat membru et jahdem bl-istess mod brillanti bħal stati membri oħrajn għalkemm fil-passat l-affarijiet tiebu ħafna. Il-Bulgarija u fil-fatt il- il-kellim mill-Bulgarija huwa ex Ministru tal-Interni ġifieri qed jitkellem mill-esperjenza. Il-Bulgarija diversi drabi ġiet bżonn il-Europol. Rigward il-Balkani tal-Punent u Turkija jiena nixtieq li it-Turkija nitfaw iżjed enfasi fuqha bħala Europol Ovvjament aħna rridu nqisu il-ħidma operattiva tagħna mal-Turkija qatt teżisti lakuna fil-kutrabandu u anka fir-rwol tagħna mat Turkija. Hemm ukoll problema tal-ġellida barranin, il-foreign fighters. Mbagħad saret li mistoqsija minn kellim ieħor dwar x'viżjoni għandi għal Europol fil-ġejjeni. Fil-fatt din mhix mistoqsija li jiena naħli mm, ħin naħseb fuqha. It-trattati Ewropej jgħidu b'mod espliċitu illi l-Europol ma jistax ikollha setat eżekuttivi, għalhekk id-dibattitu jgħafem għalija. Ovvjament li kieku it-trattati jinbidlu, ikollna direzzjoni politika ġdida, dan ippoġġi lil Europol f'qafas ġdid. U kważi kważi ikonna nibdew naħdmu minn xejn. Mhux qed ngħid li da m'għandux iseħħ, iżda jekk iseħħ, irridu nerġgħu nirrevedu ta' taħt fuq il-struttura il um, tal-Europol. Għalix attualment aħna għanna mod eh, kif noperaw illi kien saċerta punt ta' suċċess issa jekk iridu noħolqu forza ta' pulizija fuq livell Ewropew illi tista' tarresta l persuni eċetera, dak ma jkunx ir-rwol tal-Europol. Jina bħala direttur eżekutiv tal-Europol irrid insegwi il- setat eh, li għanna li dak li jippermetti lna il-sfera il eh, politika li fija naħdmu. Għalek, aħna rridu nizvilupaw il-kompetenzi tagħna b'kooperazzjoni mal-Istati membri u anke mal-partijiet interessati privati. U f'dan, f'din l-isfera rridu nittiebu. Il-terrorizmu, terrorizmu iva, tibqa l-ikbar sfida tagħna u propju dwar din l-sfida irridu inkomplu insibu eh, jew nipruvaw niksbu l-fiduċa tal-istati membri. Fuq ċiber kriminalità tista' tgħid li m'hemmx l-ebda azzjoni dwar ċiber kriminalità illi ma tinvolvix l-Europol, però fuq it-terrorizmu ma nistgħux ngħidu l-istess. U jina nħoss li għaddi ma konvinċejċ bizzejet li l-istati membri sabiex jikkooperaw 100% fuq il-terrorizmu mal-Europol. Is-situazzjoni ħafna ħjar wara il traġedji sfortunatissimi li kella l-Unjoni Ewropea iżda xorta waħda il-livell ta' kooperazzjoni mhux dak mixtieq. Dan jinkwitani, jinkwitani il profil tal-terroristi għaliex spiss dawn it-terroristi ikollhom spont kriminali. Walek aħna tassew nistaw kom sabiex kom tifmu il-xejriet ta' dawn il-terroristiċi. Aħna nishtiqu li nikonvinċukom nifkom fiċukom nadurkom l-informazzjoni, pero għadna ma wasalniex fejn nixtieq u nittamaw li fil-ġejjien ikunu nistgħu nikkonvinċukom dejjem iżjed. L-istatus quo tal-Europol iva bejwet uħar huwa minnu hemm xi elementi li nistgħu ntejbuhom, però m'hemmx bżonn ta' ta' bidliet. Sinjura Kinici, nixtieq nirringrazzjak tal-kummenti tiegħek fil-fatt um, minn L-esperjenza tagħna fil-ġlieda kontra il-mafja, situazzjoni li hija familjari ħafna għalik, iva, l-isfera hija simili. Irridu kif qed inti wkoll nikkoperaw dejjem iżjed mal-Istati Uniti dwar il-problema tal-foreign fighters apparti mill-problema tal-foreign fighters illi jirritornaw, hemm ukoll il-problema ta' terroristi radikalizzati illi jinsabu fostna. Rigward il-budget, eh, aħna grazi ħafna mill-kontribut ta' dan il-Parlament Ewropew l-Europol, pero aħna għanna responsabiltajiet u kompiti rridu namlu l-almutana biex nibqaw nimmassimazzaw l-effiċenza ta' kif nużaw il-budget. Aħna f'dawn ħar snin provajna namlu l-almu tagħna biex innaqsu l-ispejjeż amministrattivi, naqasna n-numru ta' managers, irfinajna ġifieri l-strutturi um, um, manageriali tagħna biex nkunu iżjed effiċenti, u kull sena il-rata ta' postijiet battala hija kważi zero fil-fatt eh, jinqas minn 2% u dan huma dawn huma l-affarijiet li qed nagħmlu biex intejbu l-ħidma tagħna. Ja. Grazzi ħafna li direttur eżekuttiv ta' Europol, Sir Wainwright. Jiena preżentament eh, qed nirrappreżenta il-presidenza ma l-ewwel qabel kollox l-Estonja. L-Estonja li wasat membru żgħir u li jifhem bisħiħ ir wol tal-kooperazzjoni internazzjonali u l-importanza illi nikkontribwixxu eh, aħna u sati membri oħra żgħar għal din il-kooperazzjoni ma' Europol. Aħna ħankomplu bil-kontribuzzjoni attiva tagħna u napprezzaw ħafna wkoll illi feħdan Europol eh, permezz ta' l-uffiċjali tal-IEZO ikompli jkun hemm din il-kooperazzjoni kif ukoll permezz ukoll tax-xogħol ta' analiżi ta' Europol. Il-biera kullum tkellimna dwar databases u dwar l-użu eh, komuni tagħhom nittamaw il-koll illi il-prodotti ta' analiżi jistaw ikunu jistaw jintużaw biktar ħeffa minn ħatana meta jkunna bżonnhom. biex eh, anke wkoll inkomplu ntejbu fuq l-effiċjenza ta' Europol. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi għaxol kollu li Sur Wainwright, grazzi u koll għat-weġibiet li għata għal-mistoqsijiet imresqa, tassew eh, informazzjoni meħtieġa, nemmen li dak li għatinna jatina tama għal-ġejjini u għal komplijat tal-ħidma tagħna. Grazzi ħafna. Dear colleagues, uh, Rival, thank you very much. Aziz uh, kollegi, Vice President, um, nishtiq nirringrazzja l sur uh, Wainwright uh, fissem il-kollegi membri tal-Parlament Ewropew. Sakemm inbidlu l-membri tal-panels nitlobkom li nifqu għal żewġ minuti qabel ma ngħaddu għal sezzjoni tal- -panels, regoli ta' proċedura. Għanna bżonnom zewċ minuti? Iva bżonnom. Mela, jekk għandkom qudiemkom la abbozz ta' regoli ta' proċedura li ġew imqasma iżjed kmini, tinsewx eh, b'dak l iżbal li semmejtilkom iżjed kmini. Mela, żewġ minuti oħra nibdew. Grazzi, grazzi tal-paċenzja minna ħatakom.

colleagues, uh, there are some members outside if you would like. Eżis kollegi, għatem xi membri barra mis-sala, jekk forsi tistgħu tiġbdu l-attenzjoni li ser nibdew? just um, aware that some members are outside making calls and so on, but... Nishtiq sempliciment nixbet l-attenzjoni li hemm xi kollegi barra. Jek forsi xi ħadd jista' jindikalhom li aħna ħnibdew eh, jew komplu bis-sessjoni tagħna ma nistennew ftit. So, colleagues, um, thank you again for your... Tajbus kollegi, grazzi mirġdijt għad diskussjoni eccellenti tal-bira, nixin nirringrazzja mirġdijt il-kollega Sur Diaz tal-liħa is-sede tal-presidenza Floki kif ukoll il-ko-president is-sur Ajk nishtiq ngħid mill-bidunet qabel d-dua diskussjoni fuq regola ta' proċedura l-iskambju ta' femijiet u jekk għal jrid l-adozzjoni tagħhom ħareġ biċċar li mid-diskussjoni li jena segwejt mill-qrib eh, kemm minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll eh, mill-membri tal-Parlament Ewropew unem minn li f'dak il ħanejta eh, jaqbel mija il-ko President fil-kontribuzzjonijiet kollha minna reċezzjoni kien hemm l-enfasi fuq it-tisħiħ ta' għal Smajna il-prezentazzjoni Mr. Wainwright dwar eh, u l-kontribuzzjonijiet eh, minnaħa ta'kom mem lebda prezentazzjoni eh, li ma semmieċ it-tisħiħ ta' l-organizzazzjoni li il-koli importana dwara kemm Parlamenti Nazzjonali u kemm Parlament Ewropew perswas li il-rapporter fuq dawn id-dossier si sordi għaz Mejra jifem illi jekk jina xina naslu għal dan inkunu qed inkomplu fuq is-suċċess li diġà ksibna nixtieq ngħid li regoli ta' proċedura għal JPSG issa rridu nadottawhom biex anke wkoll it-twettieq tal-ħidma ta' din l-Aġenzija tkun tista' tweta ħjar eh, ħadna konsiderazzjoni ta' dibattiti, eh, ta' delegazzjonijiet, eh, il-resqu l-emendi tagħhom fuq il-maġġoranza ta' punti imma il-pożizzjonijiet ma kinux daqshekk beda il-konsultazzjoni mal-ko-president tal-JPSG il-ftejm u li nikkonsidraw issa flimkien il- l-emendi ta' kompromess għan iprofa nerġu b-mod eh, konċis naddi l-ewwel allura għal din it-taqsira ta' proposta ta' kompromess un bat nadirkom il-kelma jekk iġobkom ikkonsidrawhom Mbagħad naraw naqra jekk nkunux nistgħu nadottawhom jew nkella jekk tkunux tixtiequ tagħmlu kummenti oħra. L-ewwel suġġett eh, l-inklużjoni ta' trojka prezidenzjali fitħejja tal-agenda tal-JPSG din kienet eh, waħda mill kwistjonijiet ewlenin li għamlu l-bieraħ it-tieni punt issa ħajkun hemm referenza ċara għas segretarjat illi ħajkun mamul minn personal mill-Parlament mill-Parlament Nazzjonali u l-Parlament eh, Ewropew. Dawn ħajħdmu 8 fit mal- parlament ta' presidenza ta' wara u kif eh, diġa saċertu punt qed jsir sissa barra minn hekk mod amministrattiv permezz ta' rappreżentanti bażati hawnhekk eh, fi Brussell dan ħajjibqa' jiġi rispettat ħajbqa' jkun il-kask. It-tillet punt eh, fuq il-proċess ta' teħida deċiżjoni sidna il-formulazzjoni in principle biex nirriflettu bisħieħ il-konklużjoniet tal-kellim tal-speaker. Ir-raba punt fuq il-ħin tal-kelma neħejna il-limitazzjoni li għaxe għandu jkun il-ko-president li jiddeċiedu fuq dan. Il-ħames punt. Ħloqna kompromess fuq il-possibilità għal talba għal mistoqsijiet li jitresqu l Europol. Dan huwa l-punt 4.1 ġdid illi wkoll jindika illi il-mistoqsijiet bil-miktub jistaw jitresqu. Dan tistaw sibuħ fet punt erba' ġdijt, ġifir il-membri tal-GPS ġi jistaw jindirizzaw kem mistoqsijiet bil-fom kif ukoll bil-miktub eh, lill europol Europol trid tibgħat tweġiba fil-fema tiegħi hemm appoġġ għal dan u rridu nindikaw ukoll l-Europol li f'ċertu stadi tweġibiet bil-miktub kif għat għandhom jiġu mitluba u ta' min forsi nindikaw dan mod espliċitu. is sitt punt eh, kjarifika fuq eh, id-dispożizzjoni dwar ir-reġim lingwistiku ġifieri li jkun hemm lingwi kollha l-interpretazzjoni u l-spiża għal din l-interpretazzjoni ħa tintrafa mill tkun tintrafa mill-Parlament li jitlob għal dan is-servizz. Il-punt li jmiss rridu niżguraw li kunem hemm rapportar regolari ehm, mill-osservatura tal-JPSG fil-prezenti fil-bord tal-Europol Barra minn hekk nkunu qed inkoplu nħarsu lejn il-kwissjoni ta' sottogruppi, id desa punt il-kwissjoni ta' Danimarka kien hemm numru ta' kollegi li tkellmu fuq dan il-punt smajna berreqqa il-femijiet partikolarment eh, ta' rappresentant Danis li jesprima l-pożizzjoni eh, tiegħu u ta' pajjiżu b'mod ċar smajna wkoll eh, il-fema ta' delegazzjonijiet oħra minn stati membri oħra jider li situazzjoni għadha mhijiex konklusiva allura ħan iddeċiedu dan kollu fil-qalim miss fil-Bulgarija. Dakinhar id-Danimarka ħad iġi mitluba kif eh, sar eh, din id-darba eh, dan kollu mandu xo wassal, mandu xi waqaf milli jintlaħaq konsens bħal ma jista' jintlaħaq illum fuq fuq dan il-punt għalek nixtieq ngħid li eh, ma xtaqċ eh, nippreġudika l-eżitu tal-proċedura. Fkasta, ta' konsens eh, nixtieq ngħid li fil-laqgħa tal-Bulgarija ħajkun hemm biss MND fuq l-osservaturi fil-gruppi ta' ħidma illi ħajġu aċċettati. Kollegi, L-idea hawnhekk hija li tgħidu li naqra jekk taqblux ma' din it-taqsira ta' emendi ta' kompromess illi ressaqt. Issa, però nixtieq l-ewwel nadir kelma l kollega ko-president is-sur Ege. Grazzi, sur Moreis, għal dawn l-ispjegazzjonijiet tiegħek. Bħala ko-president, nixtieq ngħid li naqbel illi għamilna kisbiet eh, fuq dawn eh, il-kompromessi illi diskutejna l-biera. U eh, jekk alla jrid nkunu nistgħu nadottaw regolament regoli interni ta' proċedura. Nixtieq ngħid ukoll illi m'għandniex għalfejn noqogħdu niddiskutu fit-tul dan il-qafas ta' kooperazzjoni għal li eh, rridu nitkellmu aktar fuq eh, is-sustanza. Aħjar naraw naqra kif nistgħu eh, nikontribuxu għal ħidma kooperazzjoni aħjar ma' Europol. Imma kollox ma kollox nilqa il-proposti kollha il waslunna il-koll kienu meħtieġa rilevanti u nixxieq ngħid ukoll li kienu importanti wkoll li għaliex il-vuċi tal-parlamenti tagħna hija imsaħħa b'dawn il-kumeti. Sa żewġ punti illi fil-fema tiegħi m'għandniex jew ma nexxinniex niddiskutu eh, mod konklusiv il-kwissjoni ta' Danimarka, ġifieri l-istatus ta' osservatur tagħha u li ninkludu dan fir-regoli ta' proċedura. Għadna malħaqniex bil fuq dan għadna ma nafux eżattament jekk din hija iktar ukoll kwistjoni politika jew kella legali. Eh, Naseb l-ewwel iridu nindirizzaw dik il-kwistjoni qabel ma neħdu deċiżjoni u il-ħin li konna il-ħanatu li nafusna biex niddiskutu dik kwistjoni biex eh, nixtarruha ħajkun zmien eh, żmien utli. It-tieni punt huwa is sottogrupp irridu naraw naqra eżattament eh, xħajkunu l kriterji għal ħolqien ta' dawn is-sottogruppi għal xiex ħajkunu responsabbli Insomma, irridu nsegwu is-sitwazzjoni u l iżviluppi li jkun hemm. Dak kollox illi xtaqt ngħid eh, illum xiena nadottaw ir-regoli ta' proċedura, dak li importanti. Tajb wis eh, kollegi, hemm 17 il-kollega li jishti jieħu l-kelma, 17 mhux iktar tinkwetaw xejn. Però qabel ma ngħaddu għal dawn 17 eh, hemm xi ħadd li oġġezzjona għat ibdiliet dwar jekk jistax ikonna konsens fuq l-adozzjoni ta' regoli ta' proċedura. Imbagħad inkunu nistgħu nieħdu eh, il-dawk il-kollegi illi xorta waħda jixtiequ intervjenu. Hemm xi ħadd illi oġġezzjona Cornelia, jekk jogħġbok. Tajjeb, jiena minix kontra kompletament regoli ta' proċedura, pero nasib li eh, ħallejna punt barra. E, Danimarka kwistjoni tagħha ma mhux ħan indirizzawa, però importanti li il kwistjoni ta' mistoqsijiet illi dawn jistgħu jitresqu imma mbagħad ma nafx għalfejn it-tweġibiet qed jintolbu biss bil-fom, xi kultant importanti li konna tweġiba bil-miktub u ninkludu dan. U oħra li qed ifastidjani hija l-possibilità li nresqu l-mistoqsijiet u ovvjament nirċievu nirċivu t-weġibiet imma mhux biss waqt il-laqat. Allura, proposta li nixtieq nappoġġja minn naħa tiegħi eh, u din hija kwistjoni ta' demokrazija mhux biss eh, fil-kuntest ta' deliberazzjonijiet li jkollna hawnhekk dejjem wieħed ikun jista' jsaqsi mistoqsijiet f'momenti oħra. Nixtieq li jkun hemm dan it-tibdil indirizzata fir-regoli ta' proċedura. Għaber kollegi oħra juru interess biex jintervjenu, nixtieq norbot ma' punt illi saru provajt l-indirizza fl-introduzzjoni tiegħi proposta fuq dan il-punt partikolari u Cornelia jekk joġbok isma dak li għandi xinejt għalli li xforsi staj wieġab ċertu eh, mistoqsijiet li għandhom eh, numru ta' kollegi. Jena naqbel bisħieħ miegħek fuq dan il-punt. Il-kompromess il-ġdijt, ġviri 4.1 ġdijt, id-dritt il-wieħed isaqsi ġviri jiġifieri il-membri tal-JPS ġi jistaw jindirizzaw mistoqsijiet bil fom bil-mektub l-Europol u jirċivu tuġiba bil-fom waqt il-laqat tal-GPSG nemmen il-konsens hawnhekk huwa illi il-mistoqsijiet bil-fom u bil-miktub għandhom jirċievu tweġiba bil-fom jew bil-miktub fil-qatt tal-JPSG. Naseb dak li huwa il-konsens. Il-kussjoni fuq eh, it-tweġibiet bil-miktub jekk permettu li kollegi għal Europol. U nemmen li s-sur Diaz de għal kollegi mill-Parlament Ewropew ċekol dan nasab li din tista' tkun situazzjoni eh, inkrepattiva li tabel l-Europol li organizzazzjoni zejra eh, jekk irridu nres u tali emenda irridu namluwa billi nżommu f'moħħna illi l borta t tmexxija jekk għamel dan għamel dan fil-ħin addizzjonali ħaġa żejda li qed nitolbu eh, ma tiġ tkun xi ħaġa regolari, rridu namlu dan bis, bis meta meħtieġ. U allura jiena nappoġġa din il-bidla, pero fis-sens li proponejt, grazzi Senjura Ernst li għajjem dan il għaliex u għatħassib u koll ġenerali, b'dik il-bidla nissuġġerixxi li jekk il-ko-president jaqbel namlu dak it-tibdil, pero minneħti ħti nisħaq fuq il-bżon ta' situazzjoni proporzjonali u nissuġġerxi illi fil-qalimis fil-Bulgarija nerġaw intennu dan il-punt u naddu dan il-messaġġ l Europol. Din hija tibdila sodisfaċenti qed inħares lejkom kollegi taqblu ma dak li qed niproponi fuq 4.1 eh, eh, ġdid eh, qed nara li le għalfejn mhux qed tgħidu li għetajdu tgħidu li ma tistgħux taqblu. għata me delegazzjonijiet forsi tixtieq titkellem il-delegazzjoni Ġermaniża jekk jogħġbok. Grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma, Sur President. L-għonet, permetti li nomel punt fuq il-proċedura. Tassew sorprise illi għet t-sugġerixi li nivvotaw fuq l-emendi qabel id-diskussjoni fuqhom kif eh, hemm maħsub fl-aġenda. Allora, jekk te li. E l-ewwel ngħaddu għażbatax l-intervent. Imbagħad ngħaddu għall-adozzjoni tal-proposti fuq dan id-dritt biex insaqsu il-mistoqsijiet. Nemmen li rridu kunu ċari kristall wieħed irid ikollu id-dritt illi ikun jista' jressaq mistoqsija bejn żewġ laqat tal-JPSG. U mhux biss dan imma wkoll id-dritt illi tasal tweġiba bil-miktub fejn hu meħtieġ, però kif semmejt inti huwa assolutament meħtieġ f'dan il-proposta ta' kompromess nemmen illi l-abbozzar preżenti memx għalfejn jispeċifika li dini għax ħaġa obbligatorja, pero nemmen illi eh, għal kontroll parlamentaru illi huwa l-aqwa arma tal-parlamenti fl-iskrutinju eh, ta' Europol jitlob illi kunu nistaw nsaqsu mistoqsija meta nħossu li għanna bżon u nirċievu wagġiba kif suppost. Fuq il-prinċipju illi wieħed sempliċement saqsi il-mistoqsijiet eh, fil-lat u jirġivet waġiba fihom ma naħsibx li dan huwa biżejjed biex ikun hemm kontroll parlamentari kif xiera. Grazzi. Okay, thank you very much. Um, okay, both points. Grazzi ħafna fuq żewġ punti. Jekk eh, tixtiequ li nieħdu 16 eh, kontribuzzjoni 15 fil-fatt għal ġaħat nejn jekk tixtiequ li nieħdu l-15 kontribuzzjoni qabel, tixtiequ ta' epwis nagħmlu hekk fuq eh, il-bidla għal 4.1 eh, a rida. Iva, nista' naqbel miegħek, però l-unika punt tekniku eh, huwa li rridu nabbozzaw mill ġdid dan biex ninkludu it-tweġibiet bil-miktub jien qed nara illi kemm Senjur Ernst minnaħa tal-Parlament Ewropew u inti għandhom tal-Parlamenti Nazzjonali ressaqt din il-proposta allura rridu noħdu konsiderazzjoni issa rridu niċċaraw dan il-punt però fil-laqa tal-Bulgarja ma nistgħux nagħmlu dan issa tal-inqas eh, mhux iktar milli bil-fom għaliex inkella ikkun qed imorru kontra regoli ta' proċedura. Ġviri, din eh, dan it-tibdil fir regoli niproponi illi wara riabbozzar minn ħatana nikkonsidrawħ fil-lat tal-Bulgarija. Din iż-żieda li qed nipproponu ħatkun tinkludi il-fatt illi jir jaslu tweġibiet bil-miktub minnaħa ta' Europol. Ta' jepwis eh, taqblu Yeah, exactly. Sorry, I'm just... Iva, il-kollega tafakkarni li fil-laqa tal-Bulgarija għajkunem hemm kwistjonijiet oħra, id-Danimarka u sottogruppi flimkien ma' dan il-punt. Mela, reabbozzar fuq 4.1 a ġdijt, ġifiri eh, mistaqsijiet bil-miktub bejn il-laqat u tweġibiet bil-miktub għan kif eh, ġimitluk mis senjura Ernst u mid delegazzjoni eh, Ġermaniza nom ta' delegazzjoni mela. Jekk taqblu nistaw naddu għal kontribuzzjonijiet kollha Kollegi, nitlobkom iżommu fil-qasira unek ħanieħu eh, il-kelima fl-ordni wara il-kontribuzzjonijiet naraw nqarek nistaw x'naqblu ma' regoli ta' proċedura. Ovvjament eh, bil eh, bil-premessa illi fil-laqa tal-Bulgarija rridu naqblu fuq it-tlet punti li semmejt. Issa, naddi l-kelma l-sur Dimitriu mill-Parlament Grek. Grazzi. Sur President, eżis kollegi, et tekst li għanna u d-demna l-lum u għawihet tajjeb. Si, tajjeb illi jirrifletti il-fema ġenerali. Jidher li jem problema bl-interpretazzjoni, jekk jaġobkom ħaniħu din opportunità biex ngħid żommu l kol ma' żewġ minuti. L-interpretazzjoni qed taħdem? tisimaw il-messaġġ mill-Kabina Maltija. Kif kontet ngħid it-tekst li għandna l llum huwa bażi tajba għalla li xie rifletti fil-maġġor parti tiegħu diskussjonijiet li kellna l-bira. Ma u kollu, hemm numru ta' punti li mhumiex inklużi partikolarment l-emendi imresqa minna. Aħna tkellimna dwar ċertu punt il-bieraħ. Artiklu 2 fuq il-membru l-osservaturi. Artiklu 3.2 fuq eh, il-frekwenza tal-laqat. Peress il-rapport ta' Europol eh, rrit eh, jitħejja sa 30 ta' novembru ta' kull sena. Riżultat ta' dan nemmen li ma nistawx naċċettaw dak li qed tippreżentawna l għaliex naħsbu illi affarijiet mhumiex kompluti eh, u dak li għani nieqes eh, mhuwiex sempliċement il kussjoniet ta' Danimarka u sottogruppi, pero hemm dawn il li għadni kif semmejt għabbażi ta' l-emendi dejjem li ressaqna. Grazzi issa is-sur Clive Sully mill-House of Lords. Eh, iva, jena tassew oġobni dan id-dibattitu, nemmen il-rapport u għed tajjeb u għandu jimxil qoddim aħna il-rapportajna fu il-sigurta, il-polizjar, post-Brexit, Ferren Unit, li xtaqt nejt huwa li b'simpatija kbira konsidrajt il-pozizjoni ta' Danimarka, pero nifhem il-kompromess li l-ħaqtu illi jagħmel sens. Ir-realtà jadina l-istess eh, fuq is-sottogruppi u tweġibiet bil-miktub, ġifiri dawn ir-regoli m'għandhomx ikunu eh, imnaqxa fil-blat u jibqgħu hekk ad eternum, irridu kunu nistgħu nbidlhom. Mhux kull ħames minuti, imma irridu naraw li nkun nistgħu nsegwu eh, l-iżviluppi. Illi nerħuq bil fuq dan fil-laqta tal-Bulgarija hija tajba jena t-nejdan bħala pajis illi il-parlament jaw ħajħalli l-Unjoni Ewropea, ġifiri ma nafx jek tridu l-qaw jew le, pero nemmen illi kwasisa politiku mux kontent li kollu referendi eh, ek eh, ta' kull-jum. Eh, jek, il-pubbliku eh, jiddeċiedi pożizzjoni eh, fuq pożizzjoni li mhijiex eh, kostruttiva jew kellha li ma xtaqtiex mhiex xi ħaġa faċli illi nizzela. Barra minn hekk il-kwestjoni ta' terrorizmu tal kriminalità hija tant importanti għal kontinent Ewropew kull aspett jaffetwa il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Irrelevanti jekk qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea jew ċittadini Ewropej jew le, Jekk allura jista' jkun soċjetajiet demokratiċi li jaqsmu informazzjoni ġudizzjarja u eh, tal-polizzjar illi huwa mod kif nistgħu eh, nipproteġu il-pubbliku u il-libertà u drittijiet tagħhom, allura għandna nagħmlu l-motana. U allura m'għandniex mill-esperjenza tiegħi innaqxu l-affarijiet fil-blata. Qed insemmi dan mill-esperjenza li għandi fit taħdidiet eh, illi aħna kena l-ura fl-modi mal-Irlanda ta' fuq. Inti għatma għandek vizjoni sħiħa eh, daw l-affarijiet ta' sigurta' huma dejjem work in progress, illa li il-kriminali u terroristi dejjem jippruvaw ikunu pass il-qoddim. Dan huwa punt importanti li xtaqt insemmi. L-Unjoni Ewropea però kienet tassew eccellenti fil-ħolqien ta' soluzzjoni ta' eccellenti għal problemi komplessi. Nixtieq eh, ngħid illi ejja inkomplu kif eh, dejjem minna. Issa, mill-Parlament Portugiż eh, is-Sinjura Silva Nemeira. Grazzi, Sur President, l-odwa tajba li kulħadd l-ewwel net eh, delegazzjoni Portugiża tixtieq tgħid kemm huwa importanti ix-xogħol ta' Europol Aħna tkellimna ħafna reċentement fuq il-kooperazzjoni u kemm dan ħaffef il-ħidma ta' kulħadd. Issa jridu nilħqu bil fuq il-prinċipju fuq eh, kif nilħqu konsens. Fuq eh, il-punti li tresqunna dal-ħodu. Hemm erba punti partikolari illi eventualment ħanħallu għal tal-Bulgarija, pero diġà nista' ngħidilkom. illi dawk illi huma maħsuba unek eh, fuq eh, ġviri dik imres għamil pozizjoni ġermaniza nemmen illi għawnek eh, irridu nistennew l-ewel xejt il-Kunsil Ġermaniż Imma bat irridu naraw ukoll kif ħasir, kif ħat izvolġi diskussjoni fil-Bulgarija. Hemm kwistjoni oħra illi li biex nifmu eżattament u naħseb illi fuq dan nixtiequ nikkommentaw ġifieri d-deċiżjoni b'konsens. Jekk fuq livell politiku memx oġġezzjonijiet għal pożizzjoni fuq konsens jista' jkun illi minn punt vista legali jkun hemm problemi. U allura rridu naraw naqra kif nistgħu nindirizzaw jew mor oltre f'każ ta' non konsens. Jkun hemm pereżempju proċedura bil-miktub, eh, f'każ li eh, jkun hemm nuqqas ta' kunsens. Hemm ukoll xi garanzija li jistgħu eh, jingħataw fuq x'regola ħat applika? Ma nafx jiena għandna regola pjuttost vaga fir regoli ta' proċedura li tista' tkun problematik fil-ġejjel allura il-mistoqsija tiegħi hija kif ħammorru lil-lin kif ħanerbu sitwazzjoni fejn m'għandniex konsens, partikolarment meta għandna regola mhux bil-miktub regola vaga. Grazzi ħafna Sinjura De Silva u issa rappreżentanta mill ehm, rappresentanta mill-Parlament Svedis. Grazzi tal-ħidma eh, biex nsibu kompromess eh, jista' jkollna pożizzjoni differenti fuq uh, din il-kwistjoni, però huwa importanti illi kon regoli ta' proċedura. Jena aħna naħsbu illi din l-idea oriġinali fuq segretarjat il-proposta tal-Parlament Ġermanis, aħna nipreferuha għal kompromess. E, ma naħsibx illi tkun ħaġa responsabbli illi nivotaw, kon, nivotaw kontra. Dan il-prinċipju ta' konsens, pero fejn jieqaf u importanti, u importanti illi fil-regoli ta' proċedura jkun ċar fejn il-konsens, il-proċedura ta' konsens tiqaf umbat wara jridu nivutaw. Għanna għal daqstant inkunu responsabli ħafna f'dan il-kontest, pero u importanti li kuna dal principju ta' konsens meta nivutaw. Grazzi. Sorensen mill-Parlament eh, Danis. Grazie. President. Grazie anche għal dawk delegati kollha ta' dibattitu interessanti u specialment dawk li appoġġaw il-proposta danisa. Fu il-proposta tal-Ġermaniżi eh, eh, fuq il-dokument ta' kunsens aħna nappoġġaw u naħsbu li huwa rizultat ta' negozjati eh, f'din il-laqa. Però nishtiqni kommenta nerġa' fuq il-kwistjoni Daniża irridu nifmu illi attualment ma nistawx nirġbru konsens fuq il-proposta daniza, pero aħna nħarsu l-qoddim li nsibu soluzzjoni tajba meta nerġaw nintaqaw fil-Bulgarija. Sadatant, aħna nittumaw, nittamaw illi jintkom taqraw l-artiklu 12 tal-punt C ta' trattat tal-Lisbona u anki eh, tal-dokumenti li irċevejna l-biraħ mis-servizz legali E Servis legali jgħid illi la trattat la laqas il-regolament Europol ma fih lebda limitazzjoni għal biex il-Parlamenti Nazjonali tal-Istati membri biex jihdu sem fil-iskrutinju tal-attivitajiet tal-Europol. U għana naqblu, għana napellaw għabbażi ta' da. U jek inħarsu lejn trattat tal-Lisbona artiklu 12 jgħid moċar il-Parlamenti Nazjonali tal parlamenti stati membri għandhom jikontribwixu attivament għal tħaddim tajjeb tal-Unjoni billi jihdu sem fil afas tal-zona ta' eh, sikurta, libertà u ġustizja u billi jkunu involuti fil-monitoraġġ politiku tal-Europol. U dan huwa din hija kwistjoni kollha f'din il-konferenza u anki tal-attività ta' dan il-grupp. Konklużjoni tagħna għal daqstant hija li l parlament Danis skont it-trattat u skont il regolament tal-Europol diġa għandhom dritt li jkunu membri sħaħ tal-grupp u onitama li jkun hemm konsens fuq din il-proposta fil-laqa li jmiss fil-Bulgarija. Grazzi. Grazzi. Sur Conway, Parlament Irlandis. Aħna kontenti bil-ħidma li saret. U nishtiqu anki nirringrazzjaw is-segretarjat tali wasluna fej wasalna. U nittamaw li se jkollna kompromessu li kwistjonijiet li jibqaw eh, se jiġu trattati fil-Bulgarija. Ma kien hemm aspett wieħed fl-emendi li nixti eh, kjarifika minna ħatijak President, ċoe fuq ir-reviżjoni tal-proċeduri. Aħna nixtiequ li jkun hemm reviżjoni kull sentej u rridu nizguraw illi ninkludaw anki l-kelma kull mux mux eh, ma rridux illi jiġi miftijem illi se namluha sentejn oħra mbagħad xej iktar. Le rridu ngħidu kull sentej u rridu l-kelma every kull tkun eh, inkluża esplicitament. Grazie. Grazzi kollegi tal-li qed titkellmu fil-qosor biex naddu l-lista kollha is-sur Appel tal-Parlament Polak. Grazzi. Xi ftit punti importanti. l unnet Il-kwistjoni tal-maġġoranza. Aħna qed nara hawnhekk eh, eh, żewġ terzi għaliex mhux eh, erba' fuq ħamsa jew seba' fuq U mbagħad hemm punt ieħor. Il-kalkolu tal-voti jekk kull rappreżentant tal-Parlament ux se jkollu vot wieħed jew meta jkun qed jirrappreżenta eh, żewġ awli żewġ kmamar tal-Parlament ikollux żewġ voti. aħjar najdu b'mod ċar dan biex nevitaw li jkun hemm dubbi mbagħad. Mbagħad punt ieħor. Li nixtieq insemmi l-essenza tal-iskrutinju u propju li namlu mistoqsijiet u ma nafx eh, għaliex aħna għaliex għanna aħna nistennew sitt xhur biex ikonna risposta bat nispeċaw billi konna lista twila ta' kellima biex jgħatu risposta għal dawn il-mistoqsijiet. Ma naħsibx li d-dina jgħadanu għalan tal-laqa. Allora jena naqbel ma dawk li għajdu illi laħjar mot u għali konna risposti bil-miktub. Fuq il-Kumitati. U mbagħad din hija kwistjoni li għandna bżonn niddibattu iktar fil-għalli mis. Irridu nizguraw li dawn il-komitati ikollhom kopertura ġusta. Grazie, e Pask mill-Parlament Slovak. Grazzi, President. Kollegi, l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-ftehim tal-Istati membri. Il-ftehim tal-kapijiet fil-Kunsill kif ukoll ir-rappreżentanti tal- parlamenti fil-Kozak. Dan dejjem huwa bbażat fuq il kunsens U allura ir-Repubblika Slovakka tippreżumi illi meta naħdmu fuq din il-proposta ġdida ta' regoli ta' proċedura, inżommu dan il-prinċipju ta' kunsens. U għal din ir-raġuni jiena naħseb illi jekk aħna najdu issa illi aħna s-sinibbażaw roħna fuq il-kultura ta' kunsens minn ma nispeċifikaw li mumma l-kazijiet illi fejom se jiġu esklużi dawn il-prinċipi ma nistawx naċċettaw irridu inżommu il-prinċipji bażiċi ta' kooperazzjoni bejn stati membri u jekk irridu mbagħad insibu mod differenti għall-laqat memx għalfejn nispeċifikaw fil-konklużjoniet tal-laqat, però rridu nispeċifikaw fil-dokument eh, li se jiġu adottati b'kunsens differenti peress id-delegazzjoni tana. mannix il-autorità li nbidlu il-konklużjonijiet li ġew adottati fil-Bratislava dina hija il niproponi illi il-kelma principle tiġi tneħħija fil-paragrafu wieħed A u jekk iridu nwessaw bidlu xtib ta' maġoranza, xtib ta' voti, jina nipropon li dan jiġi diskus fil-Bulgarija. Umbat ninkluduh fil-verżjoni ġdida tal-regoli ta' proċedura. Umbat inkunu nistaw, il-delegazzjoni tana inkunu nistaw umbat nappoġġaw. Eh, krimi mis-sena Taljan. Grazie, President, anke għal-ħidma u għal-konklużjonijiet illi eh, najt illi edin inkludu anke l-indikazzjonijiet tal-. regoli Eh, rappresentanti tal-Parlament il bira u jinkludu eh, daw kollha li ġew approvati b'kunsens. U nixtieq nesprimi anki fa Elina nappoġġa fuq iż-żewġ kwistjonijiet fuq il-kwistjoni tad-Danimarka u il-kwestjoni ta' sotto gruppi niproponi li iva naqbel li nagħmluhom fil-laqalimis. Unbat fuq il-mistoqsijiet bil-miktub, peress li hemm kunsens ġenerali illi aħna għanna nintroduċu dan it-tip ta' risposta bil-miktub ma nistax nifem għalix, ma nistax diġà ninkluduha issa din il-kwistjoni mod aħari fil-approvazzjoni. Fil, fil Però em, punt eh, fuq il-funzjoni ta' segretarjat li ma tawniex risposta. L-Europol jista' jkun li se jkollar rwol dejjem iktar importanti probabilment ek se jiġri, aħna kollha naqblu fuq da, però dana jista' jiġri biss jekk Europol eh, jinvesti eh, f-risorsi fl-istruttura tal-Europol imma anki fil-istrutturi ta' kontroll illi jippermettu illi l-Europol jiżviluppo u għal din raġuni allura il-segretarjat tal-grupp ta' dan il-grupp ta' kontroll għandu ikun għas-servizz tal-grupp ta' kontroll u il-proposta illi qed naqra hawnhekk hemm miktub illi il-segretarjat se jassisti il-ko-presidenti. Forsi għanna bidlu għadi u għanna nigdbu illi il-segretarjat għandu il għandu jassisti il-JPSG, mux il-ko-presidenti. U allora għanna namlu modi bidla biex ekk il-segretarjat ikun jistajjen l-grupp kollu, għax minn kifinu miktuba unek ma jidirx ekk fil-fat. Grazzi, Sur Krimi. Floria tal-Parlament uh, Rumen. Thank you, Chair. Grazzi. Grazie, Presidente ħafna mill-proposti mill-proposti li għamilna l-bira huma fil-test u aħna naqblu, però jekk insegwu loġika legali għal raġunijiet amministrativi nistgħu ngħidu li rridu nagħmlu xi kummenti hawnhekk. Jekk aħna nagħmlu definizzjoni irridu eh, eh, ngħidu anki x'inhi l-ħidma tagħha qed nitkellem hawnhekk fuq il-paragrafu meta jitkellmu fuq it-trojka għax ma jgħidux eżattament se jkunu l-kompetenzi ta' din it-trojka preċiżament u għanna namlu diskussjoni biex niddeċidu xinu ma l-kompetenzi ta' dan it-trojka. L-artikolu 3.1 hemm proposta ta' tritolu presidenza tal-laqa u forsi għanna anki namlu referenza għal kompetenzi ta' trojka. Umbat hemm komment fuq is-segretarjat jiena naħseb illi aħna għandna ngħidu fi kooperazzjoni bil-qrib. Għaliex ħafna drabi is-segretarjat eh, ma jaħdmux tajjeb bizzejiet. Fuq is-sottogruppi għanna kommenti pero namlu għum fil-Bulgarija. Eh, Sur Schuster tal-Bundestag. Schuster. Grazzi, President. Grazzi il parlament Europeo u l-Presidenza u l-Sur di Astemera. tal jaqbel ma ċerti proposti li għamilna aħna. Issa fuq il-segretarjat, trojka u sottogruppi, nishtiq najd żewġ affarijiet. Umbat il-kollega sajja ċaħġa ħra fuq il-kollega, ma l-ewwel net nixtieq ngħid jiena li ħaġa tajba li jkollna din ir-referenza, però il e, żmirijiet preċiżi u e, mhuwiex memx dettalji, ma nafux xinu ma l-funzjonijiet preċizi. Għastanti e, trojka għanda tamel l-agenda, l-konklużjonijiet u l anijiet politiċi għandhom ikunu responsabli ta' dawn il-ħidmiet tal-proposti minna tal-membri. Dina hija importanti li jżommuha dawn il-klim, ma nasibx li dan huwa huwa kontra, ma għanna ikonna dawn il-ħidmiet fil-deskrizzjoni tal-ħidma tal-Trojka. Fuq il-segretarjat il-proposta tagħna hija sempliċi. Tlieta wieħed bi hemm miktub hemmhekk illi fil-kompromess hemm miktub illi s-segretarjat se, se inkludi il-Parlament u il-Parlament tal-Presidenza, tal-Pajis tal-Presidenza. Aħna nixtiequ ninkludu u anki parti mir regolament tal-Europol. Tal għan nishtiq unajdu li għandu jkun il-Parlament Ewropew u l-pajizi ta' Trojka u fit tlita wieħed B għajridu namlu bidla wahda, kelma wahda. Is-Sekretarjat se jiġi appoġġat mill-Parlament Ewropew u il pajiz tal-Presidenza u mux kooperazzjoni. Unajdu u il-parlament preċedenti u dak tawara fil-presidenza. U kull ma rridu pratikament nużaw il-kelma and u jkonna pratikament il-Parlament Ewropew u trojka u l-Parlamenti ta' trojka. E, Fu il-sottokomitati il-kompromessi ma tajbin tħafna, e, il fuq il-mistoqsijiet. Il-lista jkollna il Eh, risposti fuq il-mistoqsijiet bejn u l-oħra, però skont il-priorità, però min se jiddeċidi li muma l-kwistjoni il-mistoqsijiet li għandhom priorità u l-oħrajn li għandhom inqas priorità. Aħna unnek se jkonna najdu illi tiddeċidi trojka biex bekk wieħed jista' jkollu mistoqsijiet bil-miktub u mbagħad it-trojka jistgħu jgħidu eh, le aħna nixtiequ li konna risposti orali biss. allora eh, tista' tintbat il-mistoqsija bil-miktub bat t-deċidi it-trojka it-tip tal-risposta. Is-sur Atanasio, Parlament Grek. Grazzi. Dan dana mhux l-ewwel darba li qed jiġri li qed naraw U aħna nafu il-ħajja tal-limna kif għanna niproċedu, nistaw naqblu fuq il-punti li naqblu fuqhom, u jekk ma naqblux fuq ċerti punti, hemm xi pajjiżi li mhuwiex kontenti, allora dawk inħalluhom barra, inkomplu niddiskutuhom sakemm aħna nilħu kompromess. Kompromess tajjeb. Mhux kompromess li ma jkunx funzjonali. Din għandha tkun il-regola ta' proċedura tagħna kull ma jirigwarda l-Europol li huma ħafna kwestjonijiet għadhom miftuħin fuq livello li ħafna, per eżempju l-President Macron dal-aħħar talab illi jitwaqqaf eh, servizz ta' intelligence Ewropew u għalhekk jittihdu ċerti pożizzjonijiet f'Pariġi u Berlin u qalu illi l-Europol mhux se taħdem tajjeb jekk aħna qabel ma nifissawx ma nwaqfux din is-servizz ta' intelligence Ewropew. Allora hemm ħafna kwistjonijiet illi għadhom miftuħin fuq livell oli. Għaliex aħna ma nistawx inkomplu niddiskutu l-punti eh, illi għadna ma qbilniex fuqhom. Fej tridu fi fi Bulgarija jew fej tridu. Is-sur e Parapopulos eh, mill-Parlament Grek. Grazzi. Wara dak li qal il-kollega. Nixtieq inżid. Illi, e, għamilna e, sforzi kbar biex nilħu kompromessi u tkun ħasra jekk din il-ħidma li bil fuqa ma tiġix riflessa un-bat fit-test tagħna. Fejn ma jkun hemm ftehim, nistgħu nkomplu bi diskussjoni Sakke, biex nkunu nistaw niksbu il ftejim fil-Bulgarija. U dan rigwarda naturalment is-sottogruppi, il-kwistjoni tad-Danimarka, u fuq l-affarijiet l-oħra it-testi tagħna għandhom ikunu flessibbli per eżempju fuq il-kwistjonijiet, eh, fuq il-mistoqsijiet orali jew mill-miktub, jew għandhom fuq il-kwistjoni jekk għandix nispeċifikaw jew le kif nistaw niksbu kunsens fuq kwistjonijiet proċedurali. Naturalment għanna aħna dejjem nimmiraw lejn il-kunsens, però jekk eh, dana ikun diffiċli, Allora, na, erodona naqblu fuq eh, regola ta' maġoranza dejjem ikbar, per eżempju, żewġ terzi biex niktu deċiżjonijiet. Grazzi. U issa iż-żewġ membri tal-Parlament għanna żewġ membri tal-Parlament Ewropew, Sur Ellison l Grazie, Grazzi, President. l Nishtiq nifraħ l-segretarjat tal-ħidma tagħhom, mhux faċli illi nsibu kompromess bejn opinjoni differenti u li noħorġu f'dokument. Ek irridu aħna ftejim, irridu inżommu il-punti principali u dan huwa validu ħafna, però irridu naqblu fuq il-punti prinċipali mbagħad naqblu anki li nistaw niddiskutu fuq affarijiet oħrajn flaqa oħla, per eżempju fil-Bulgarija, dana billi konna ftejim jew b'dini gwida. Jekk aħna ma namlux limitazzjoni, jekk aħna ma nalimitawx ruħna, ma ħanix sa nilħu ftejim, allora rridu nipprovaw nsibu l-konsens fuq il-punti prinċipali u inħallu il-possibilità ta' implementazzjoni id-Danimarka u għamsiħeb tajb ħafna multilateralment u bilateralment, pero rridu nkunu rigorużi hawnhekk. U naħseb li se diskutuh dan fil-Bulgarija. U jena naqbel, però għandi l-impressjoni illi hemm konsens illi ninkludu il-Danimarka bħal osservatur. Grazzi, u mat fl-ħar isur di Aslemera. Grazzi, President. li żewġ presidenti li huma involuti hawnhekk. U għandi żewġ kummenti x'nagħmel hawnhekk. Jiena nilqa il-kummenti li saru għaliex juru kemm aħna impenjati u kemm aħna interessati li immexxu din il-kwistjoni l-qoddim. Però nixtieq ngħid ukoll illi jiena nħoss kif se ngħid il-puntu di vista tiegħi huwa marbut mal-fat li aħna edin għawnek noħol u korp ġdijt u dana iwasal għal dana jfisser diffikultajiet. Il-korp ġdijt huwa il-JPSG. U jiena niproponi għawnek illi nibdow niprofaw namlu progress U mbaħt, eh, wara sentejn naraw u nagħmlu korrezzjonijiet li kunem hemm bżonn. Eh, l-aħjar ħaġa importanti hija li nibdew navanzaw, nevalwaw u nikorreġu f'din il-sekwenza. U dan huwa l-aħjar mod biex nkunu effettivi. Jena eh, jena marbut ħafna ma' dokumenti li ġi formulat minn żewġ presidenti il presidenza estonjana u ħallejna ħafna responsabilità lejn il-laqa li se jkollna fil-Bulgarija. Se nitrattaw fuq il-punt tal-Danimarka fuq sottogruppi meta mmorru l-Bulgarija. Forsi hawnhekk aħna nistgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni tal-mistoqsijiet orali u jew jew orali jew bil-miktub. Jiena xtieq nitkellem fuq da fl-opinjoni tiegħi inħoss li l-delegazzjoni Ġermaniża għandha raġun meta tajt li waħda mill-iktar punti importanti tal-iskrutinju tal-Parlament huwa li nagħmlu l-mistoqsijiet u li jkollna risposti għal dawn il-mistoqsijiet kemm orali jew bil-miktub il-President Moraes eh, għal xi ħaġa li jiena nixtieq ninsisti fuq eh, il-Kummissjoni Ewropea tirċevi forsi aħjar najdu kienet tirċevi eluf ta' mistoqsijiet bil-miktub minnaħa tal-membri tal-Parlament Ewropew u kella toħloq eh, ċertu skrutinju ta' dan il-proċess il-għala biex tkun zgura illi il-servizzi tal-Kommissjoni ma jkollix bizzej eh, ma jkollix bizzejiet eh, personal ah, u dak li qed ngħidu aħna mhux se jkollu dawn is-servizzi speċjali aħna naħseb illi nistaw naqblu mal-proposta ġermaniza fuq il-kwestjoni tal-mistoqsijiet bil-miktub. però Pero nistaw namlu limitu, nistaw namlu limitu ta' kull xar. Eh, ma rex nidħol istawnek fil-ċifri. Dan dinja ħaġa li żewġ presidenti jistaw eh, jiddeċidu u fuq id-dettalji. Fuq id-Danimarka, le, eh, edin naħdmu fuq dan il-punt, xiftit zminilu, jiena tkellimt ma' servizz legali tal-parlament u u aħna bilna illi il-non paper li kellna il-bera ħal nitrasformawa f'dokument eh, reali u dana se jkun rapport ta' servizzi legali tal-Parlament li jista' jiġi diskussu mbagħad eh, f'Sofja. Fuq sottogruppi jena kont fi żewġ naħat tal-kwestjoni tal iskrutinju kont membru tal- eh, tal-autorità tal-iskrutinju kont anki vittma tal-iskrutinju, għannaf kif jaħdmu żewġ naħat. Eh, u nistanajt li lebda kamra parlamentari għat marajt eh, illi jaħdmu il-gruppi jew il-sottogruppi għaliex huma m'għandhomx l-istess ħidma ta' skrutinju. U allura jena onestament naħseb illi nistgħu naċċettaw il-proposta ġermaniza fuq is-sottogruppi sa kemm jieġu żviluppati b'moċira bekk ikunu jistaw mbagħad jaħdmu sew. Irridu nkunu nafu x'inhu l-gruppi, x'inhu l-ħidma tagħhom, x'inhi l-ħidma tagħhom u kif se jaħdmu. U din hija kwestjoni illi huma qegħdin jipproponaw, for, jipproponu forsi huma jistgħu jippreparaw dokument illi mbagħad nistgħu niddiskutu fid-dettall f'Sofja. U mbagħad fuq il-kwestjonijiet prinċipali li tkellimna fuqhom hawnhekk il-kunsens dinija kwestjoni ilija essenzjali, ilija utli għax iġibna fl-imkien, għax promuovi il dibattitu u anki għaliex skont l artiklu 81 ta' trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea għandu jkunem u ugwaljanza, skużawni, fil-kwistjoni tal- ħidma parlamentari, però mbagħad eh, loqas ta' ugwaljanza eh, fin-numri. Allora, bil-fors irridu nibbażawha fuq il-kunsens di meta niġu għal 116. U però naċċetta dak li qalet id-delegata Slovakka illi illi terrigwarda il-deċiżjoni ta' Bratislava jekk nżommu l-prinċipju nistgħu nimxu l-qoddim. Forsi fi prinċipju iva. Il-prinċipju e, jiftaħ ħafna possibilitajiet, possibilitajiet tal-bidla inħoss li hija ħaġa raġonevoli li neħħuha neħu l-klim in principle. Però jiena naċċetta dak li għajdu il vice Presidenti. Fuq is-Segretarjat. Is-Segretarjat u anklus fil-emenda ta' kompromess, uh, eh, naħseb dana eh, u uh, kopert emmek. U fuq it-trojka u għacħar li rwol ta' trojka, il-parlament ma' trojka, dana u uh, miktub ċar. Jena unek nista' anki najdilkom bl-esperjenza hekk irridu li dana jaħdem e, iż-żewġ ko-presidenti għandu jkollhom setat estizi. Naturalment, għabbażi ta' konsultazzjoni mal-grupp, però irridu n-waqfu konsultazzjoni minn qabel mal-grupp biex huma mbagħad jiddeċidu fuq l-agenda u jinkludu il-punti li għandhom jiġu mresqa qoddim il- grupp kollu kemmu. Tkellimt forsi fit-tul, però għanna naċċettaw dan il-dokument li ġi prezentat mill-presidenti u inħallu l-kwestjoni ta' sottogruppi u tal-Danimarka għal li jkollna fil-Bulgarija. Jien naħseb li bekk irridu nizguraw li nkunu flessibli u li nkunu jirnexxina ikonna nilħu konsens. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Diaz Demera. Il-kontribut tiegħek u l-kontributi kollha in ġenerali kienu tassew utli u naħseb eh, illi għanna bażi tajba biex inkomplu naħdmu fuq dan il-materjal. Però jidher li s-sur Betanov, il-kollega mill-Bulgarija, jishti eh, jintervjeni. Kont sena dilek il-kelmi tart, tard, ma nafxek però tixtiqx eh, tintervjeni issa issa jew iżjed tard. Iva, xtaqt sempliċement ngħid kentejn fuq il-proċedura, sinżon fil-qosor. Jiena naqbel ma dak li qal is-sur Dias Temera fi tmiem tad diskors tiegħu, naħseb li tkun idea eċċellenti li aħna napoġġaw id-dokument u t-tlet eh, punti l-iktar kontenzjużi jużi dawk nitrattawhom f'Sofija fil-Bulgarija. Grazzi ħafna. Kien uh, kontribut uh, utli ferm, kontent li għadit il-kelma. Mela, fejn insabu eżis kollegi? Aħna bħala ko-presidenti jiġi ma nafx uh, um, il surqaj kiex xi intervjeni. Iva, grazzi Sur Morais. bħal madni kifet jina tassew kont qed nittama li naqblu u anzi ikonna konsens fuq dan it-test biex bekk aħna nkunu nistaw nadottaw ir-regoli ta' proċedura tagħna. Iżda jider illi ħafna mill-mistoqsijiet u ħafna mill-problemi għadhom magħna. U meta wieħed iqis il-punt ta' tluq tal-bira ħiva għamilna progress. Fil-fatt aħna isna l-opinjonijiet espressi minn diversi delegazzjonijiet ta' diversi stati membri u issa naħseb li għandna dokument qafas li jistipola il-prinċipi tal-ħidma tagħna u l-mod kif għandna noperaw. Jekk tixtiequ tidħlu fiżjed dettall fuq il-proċeduri kollha ta' teħid ta' deċiżjonijiet, naħseb il-qatt ma sejrnex xilna nadottaw dawn il- dan l-abbozz ta' regoli ta' proċedura lanqas iżjed tard jiġifieri fl oħra laf Sofija u laqqas eh, fi Brussell. Walek jina nissuġġerixxi illi dan id-dokument nużaw bħala dokument għafas biex jistabilixi s-sisien tal-ħidma tagħna u naqblu fuq kwistjonijiet iżjed speċifiċi iżjed il-qudiem dan japplika wkoll għal regoli illi jigvernaw il-ħajjiet eh, ta' kuljum tagħna, pereżempju hemm regoli rigward standards eh, differenti fis-soċjetà tagħna. U għalhekk naħseb illi għandna nadottaw l-istess approċċ hawnhekk. Għalhekk fuq il-mistoqsija tal-kunsens, flimkien ma' segretarjat, għana fil-fatt id-diskutejni din il-kwistjoni, u introduċejna hawnhekk id-deċiżjoni tal-konferenza tal-speakers. Din hija deċiżjoni bbażata fuq il-konsens u aħna għamilna qabilna dan ma dak li jiġri fil-kowsak fejn fil-fatt japplika l-istess prinċipju. Jiġifieri in ġenerali il-kunsens jiġi mfittex fil-kosak, però taħt ċerta kundizzjonijiet, Per eżempju, anzi f'ċerta situazzjonijiet nirrikordu mbagħad għal maġġoranza kwalifikata. Jiġifieri kieku jiena nissuġġerixxi li nużaw l-istess tfassil u l-istess japplika lina fil-verità għaliex dan huwa test qafas mhux ser noqogħdu nidħlu fid-dettall xkifettilkom jekk noqodu nidħlu fid-dettall wisq mhux ser niksbu il-konsens mixtieq. Rigward il-segretarjat u rigward it-trojka fil-waqt li aħna favur dan għaliex din hija kwistjoni tal-li tgħaddi s-setat lill presidenzi illi miss, Però jekk fimt tajjeb dak li qalu dak li qal il-kollega Ġermaniż fost oħrajn. Huma iħossu illi it-trojka hija komitat permanenti. U allura qed nitkellmu dwar perjodu temporanju ta' silċura fejn il-Parlamenti Nazzjonali iridu jieħdu sem b'mod attiv forsi għal pajjiżi żgħar qed nitkellmu dwar pis eh, xi ftit eh, ċessif eh, peress li ma tantx ikollhom riżorsi umani. Is-segretarjat però għal dan il-fini ħajkun qed jibgħat il-personal tiegħu tul dan il-perjodu ta' sitt xhur jiena fuq dan il-punt nixtieq ngħid li ma nappoġġjax dak li tqal ġviri li segretarjat mhux effiċenti fil-ħidma tiegħu. Aqqa xejn. Nemmen li fuq il-kwistjoni ta' tweġibiet eh, u tal-effiċenza fit tweġibiet eh, din hija dejjem xi ħaġa li diskutejna rridu nkomplu eh, naraw kif nistgħu nagħmlu l-ħidma ta' Europol, eh, pero rridu naraw illi propju ma jkonniex barrax ta' mistoqsijiet illi jaslu eh, minn kull banda, illi jiex inkella ħanxeklu il-ħidma effettiva tagħhom. Allura, Iva għal kontroll, Iva għal iskrutinju eh, u Iva għal fatt li il-mistoqsijiet tagħna jiġum jirġba, però fiħdan dan il-proċess biex Europol tkun tista' taħdem b'mod effiċenti biex tkun tista' tiġġielet eh, il-kriminalità organizzata ma nasibx li tista' tagħmel dan jekk tqatta' ħina twieġeb il-mistoqsijiet tagħna kuljum preċett. Allura naħseb irid ikun hemm perjodu ta' żmien stipulat eh, sakemm mhux qed nitkellmu dwar mistoqsija essenzjali. Ġviri, xi ħaġa jekk mhix essenzjali tista' tistenna biex titwieġeb jew nkella mistoqsija titressaq fis-sessjoni ta' wara. Fuq il-konsens nixtieq ngħid li hawnhekk għandna dokument qafas u allura m'għandniex għalfejn noqogħdu eh, niflu u niddeċidu fuq kull kustjoni hawnhekk. Grazzi. Grazzi ħafna, fil-fatina naqbel miegħek kollega. <laughs> Mhux sorpriża dan. Grazzi kollegi tal-kontributi kollha tagħkom, nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollega Sur Dias Demera talli għajjem il-punti tal-pozizjoni tal-Parlament Ewropew, però ma ninsewx illi aħna unek mamulin minn kemm membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri rridu nsibu qbil. Però nixtieq nirrepeti wkoll illi din hija biss deċiżjoni test qafas, eh, skużawni. U għalhekk eh, id-dettalji ma nistawx naqblu fuqhom illum. Il-maġġor parti tal-affarijiet jider il qed naqblu dwarhom ħanħallu il-kwistjoni tas sottogruppi u tad Danimarka għal sessjoni ta' Sofija, naħseb li dan ikun għaqli, però fuq l-elementi l-oħrajn dawk naħseb li nistgħu nsibu qbil miegħu. Jiena nissuġġerixxi, ovvjament jekk il-Viċi President ma jaqbilx jista' jwaqafni. Naħseb illi biex ma jkollniex punti pendenti jiena ser nagħmel proposta fuq uh, jew aħjar ħani proponi emenda għal tweġiba bil-miktub bat inħalli fidej sur Diaz de Meras li jgħidilna fil-prattika dan kif ser jaħdem un bat ser nsaqsi jekk aħna nistawx eh, naqblu ma din eh, deċizjoni għafas jew għanni xalfejn inħalluha għad-darba li jmiss. Jiġifieri fid debattitu uħut mill-kwistjonijiet eh, prinċipali li ġew imqanqla ovvjament mhux ser nitkellem fuq l-affarijiet li qed naqblu dwarhom, dawk ehm, nassumu li ġew moqrija li li rajnjom u li bilna fuqhom. Per eżempju, il-kollega Ċipriot tkellem dwar il-żmien ta' kemm tista' titkellem fil-laqat. Aħna bdejna naħdmu fil-regolament, fuq il-regolament il-ġdid f'Mejju li għadda. Ovvjament joħroġ biċċar illi minissa issa l-quttim il-laqat tagħna ser jibdew isegwu l-format deċiż fir-regolament tal-Europol. Fuq kwistjonijiet ta' trojka, naħseb li dawn huma importanti ħafna, però bħalma qal is-Sur Diaz de Mera u anka l-Viċi President nistgħu insegwu l-parir tagħhom Dwar il-suġġerment mill-Portugal, il kunsens hija l-unika regola, mill-bqija l-affarijiet iridu jitnislu bil-miktub. Kollega mill-Polonja, nfakarkom li għawak mux qed nitrattaw dwar opinjoni legali, possibilment din ser tkun non-paper li nadottaw. Jiġifieri, appuntu, isimha' maħħa, din hija non-paper meta niksbu opinjoni legali ninformakom b'dan, però lissa din hija non-paper. Nieħdu deċiżjoni dwar it marka fil-qali miss lil um, kollega mill-Irlanda ngħidulhom illi iva, sentejn oħra nistgħu niddeċidu li jkun hemm reviżjoni. Jiġifieri din id-deċiżjoni għal reviżjoni nistgħu naħdu minn hawn u sentejn oħra dwar ir-regoli ta' votazzjoni u kol dwar dan nistaw nittrattaw, dan is-suġġett nistaw nittrattawh minn hawn u sentejn oħra. Lil kollega mill-Italja dan kien intervent ta' sewtli għaliex id-delegazzjoni Ġermaniża u minnaħa tagħna Sinjura Erst għam um, it-nej li huma għajmu l-kwistjoni ta' id-dritt illi s-saqsi mistoqsijiet bil-miktub u għamel proposta illi illum għanna namlu emenda orali li eventualment servi bħala emenda bil-miktub jekk dan jiġi aċċettat. Jekk ma nablux fuq dan, rriju nagħmlu emenda bil-miktub għal qalimin ta' Sofija u minn issa l qoddim nibdew nipproċedu b'dan il-mod, però jekk tistgħu taqblu samillum stess l-affarijiet jimxu ħafna ħjar. Għalhekk l-emenda li nipproponi tinsab ferba wieħed A ġdid li jaqra illi il-membri tal- JPSG għandhom jindirizzaw il-mistoqsijiet l-Europol waqt il-qad JPSG u ngħidu or a prior written reply. Ovvjament, bl inglis inkunu qed inkunu ċarissimi li ġifiri illi il-JPSG qed jitlob għal talbiet bil-miktub. Imbagħad il-kwistjoni li jien u s surdija s Demera dwar ir-regoli ta' proċedura. Regoli ta' proċedura li din qablu bejnietna u l-kwistjoni tal-bord ta' ġestjoni dik tkun tista' tiżdied eventwalment. Din hija kwistjoni ta' ġestjoni u hija wkoll kwistjoni proċedurali, però il-prinċipju huwa ċar fl-emenda illi nistgħu namlu emendi Jiġifieri jekk tistgħu taċċettaw dan sa millum stess tajjeb ħafna jekk le nabbozzaw emenda u din flimkien mal-kwistjoni tas sottogruppi u tad Danimarka nittrattawha fil-qalimis f'Sofija. Dawk huma suġġerimenti tiegħi mhux ser nitratta il-punti l-oħrajn għaliex naħseb il punti l-oħrajn tista' tgħid li bejwet ieħor bilna fuqhom. -um bizzejt wieħed iqis li din hija deċiżjoni fuq il-kunsens, per eżempju, dawn il-kwistjoni trattajtom fil-bidunet tal-laqa. Mil-ġdid nixtieq nirringrazzja l kollegi tal tal-tal-ajnuna tal minnaħa tagħhom. Tajja pwis, għalek, kollegi, biex nifrankaw xiftit tal-ħin u anka lix eh, il-nadejjin issa zewċ Eh, kellna jumejn twal ħafna l-menu għalija, kienu jumejn twal, ma nafx għalikom. Tinsewx li il-membri parlamentari kollha jibdew b'ħafna enerġija, eh, fuq is-sessjoni tal-proċedura, ma nafx, ma nafx jiġri aħna il-parlamentari, eh, miex l-iktar part interessanti fl-opinjoni tiegħi. Għalhekk, Issa, il kustjoni fundamentali irridu noħol u ħafna xogħol għal kollegi tagħna fil-Bulgarija jew irridu naqblu mal-parti kbira tal-jedna. Eja l-ewwel nittrattaw il-kwistjoni ta' erba wieħed a ġdid. Il-kwistjoni ta' l-emenda li trid tinkiteb ġbir kull proposta għal ta' emenda trid tinkitab bil-miktub. Dan il-punt ser naċċettawh Iġbir jiġifieri l-emenda orali li qed proponu illum nistgħu naċċettawha għallum biss bħala emenda orali li eventwalment ser tibda tkun emenda bil-miktub. Nixtieq li nisma' minn id-delegazzjoni Ġermaniża, sur uh, Xista. Sorry, Wir würden uns gerne schriftlich dazu äußern. Aħna nixtiequ nikkumentaw dwar dan bil-miktub. Jiġifieri inti tixtieq li din il-kwistjoni noħdu għallaqa tal-Bulgarija. Iva, mhux biss minħabba dan il-punt, iżda anka għaliex hemm ħafna kwistjonijiet pendenti li ma nimmaġinax nistaw insolvuhom ferbatax-il minuta li għatfadal. Ich sehe im Moment kein schlüssiges Verfahren. Forsi nistaw għalek um, naddu din il-kwistjoni għal qalimis tal-Bulgarija u niksbu konsens fil-qalimis propju. Like the first part of what you said, I really didn't like the second part, you know, but um, okay, so let's pretend that you just said the first. Sawa, so, uh, inti ejja ngħidu li inti għed biss l-ewwel parti ta' dak li għed li tishti li erba' wieħed jħed ġdid jiġi trattat fil-Bulgarija. Dan ifisser li fil-Bulgarija ser ikun hemm il-kwistjoni ta' erba' wieħed jħed ġdid tas sottogruppi u ta' Danimarka trattata. U għalhekk Nadja parti permettu li l-nispicċa, mish bicċa xogħol faċli. Naħseb din ser tkun il-vera problema. Il-ko-president tal-abni illi kollna ftejm qafas fuq il-punti l-oħrajn kollha. Jiena nissuġġerixxi li jekk ma tkomx oġġezzjonijiet naqblu fuq il-bqija flok ma neħdu kollox magħna fil-laqgħa tal-Bulgarija. Għaliex fl-opinjoni tiegħi fuq il-kwistjonijiet li għadhom pendenti dawn il-kwistjonijiet fil-verità mhumiex daqshekk eh, miftuħa għal diskussjoni daqskemm qed nimmaġinaw fuq il-kwistjoni ta' l-emendi bil-miktub eh, sottogruppi u Danimarka, iva dawn nistgħu nittrattawhom u ser nittrattawhom f'Sofija, iżda mill-bqija taqblu li nadottaw il kumplament ta' test bil bleċezzjoni ta' tlet punti li ser nitrattaw f'Sofija. Għandek point of order, hemm żewġ points of orders fil-fatt. Taf xi fisser point of order fil-Parlament Ewropew, mhux problema jekk ma tafx laqas il-membri tal-Parlament Ewropew xi kultant ma jkunu jafu. Mela, għamil point of order. Go ahead, please. Yeah. Ja, herzlichen Dank. Jekk joġbok. Grazzi, Sur President, kollegi. Jiena ħejjejt eh, ċerta kummenti li xtaqt nagħmel, però ma tajtunix il-kelma. L-ewwel ehm, kummenti eh, li għamilt fuq ir-regoli ta' proċedura għalu li dawk bistajt namel. Għalek nishtiq nerġa' intervjeni issa, jina fil-fatt nħoss li fil-ġranet li għaddew kellna diskussjoni utli ħafna eh, bejnietna u rajna ħafna persuni għadmu fi spiritu tal-kompromess anka il-Parlament Ewropew għamel ċerta konċessjonijiet biex jakkomoda l-parlamenti nazzjonali, il-presidenti u l presidenti u koll ħadmu b'mod eccellenti Naħseb għalhekk li d-diskussjoni kienet effettiva ħafna rajna wkoll li ħareġ biċ-ċar illi huwa fl-interess komuni tagħna li naqblu fuq ir-regoli ta' proċedura li ser riservu ta' bażi għal ħidma tagħna f'dan il-grupp ta' ħidma. Però inti tajt taqsira biex tipprova tindirizza il-punti kollha li fuqhom nistgħu naqblu u tippreżentom dawn. Però naħseb fil-fatt fil-Parlament Ewropew l-affarijiet jaħdmu l-istess bħal parlamenti nazzjonali. Aħna bħala delegazzjoni Ġermaniża ma nħossux li permezz ta' taqsira orali li għadha kif tajt nistgħu ngħaddu u preparati biex ngħaddu għal votazzjoni għaliex ma kellniex bizzejet informazzjoni dwar fuq xiex eżattament ser nivvotaw. Walak forsi jkun aħjar jekk nitolbu l kollegi Bulgari biex huma jieħdu id-deċiżjoni aħarija fuq ir-regoli tal-proċedura fil-laqaf Sofija. Tajjeb, grazzi ħafna. Ma nafx jekk il-kollega warajk jixtieqx jintervjeni, skużani ma nistax nara eh, x'ismek eżatt. Μένουν ανοιχτά θέματα για την... Kollega mill-Parlament Ċipriot. Iva, minħabba illi hemm diversi kwistjonijiet li rridu nitrattaw fil-Sofija, eh, fosthom il-kwistjoni ta' Danimarka u l-kwistjoni ta' sottogruppi, aħna nħossu li artiklu 2 li huwa relatat ma' Danimarka sa' ċertu punt ukoll. Jikkonċerna fil-fatt il-membri osservaturi li huma osservaturi. Dan l-artiklu jista' jibqa' miftuħ. Iżda jibqa' miftuħ mhux kompletament, sempliċement bħala komment dan l-artiklu u l-kwistjoni ta' Danimarka in ġenerali. Mela, s-situazzjoni hija hekk kif kif eh, eh, qed naħseb Ma konċ ser naddi l-kelma l-ħat, iżda la u għassur Buzuttil, ex-membru ta' Parlament Ewropew, ser naddilu l-kelma. U ma diġ dubju li ser tamel kommentali. Well, thank you, Mr. Chairman, for that compliment. Uh, Grazzi ħafna, Sur President, ta' dak il-komment. Jiena ħassejt li għandek bżon uh, taftit għajnuna u għalek nishti inħeġġeġ il-kulħadd sabiex uh, jappoġġa li l-appell għaqli tijak biex almenu naqblu fuq dawn is-set ta' regoli ta' proċedura bħala ftehim bażiku illi permettilna li nkobblu bil-ħidma tagħna id-darba li jmiss u nħallu biss barra l-elementi li iżjed konsensjużi biex insolvu għan fil-għali jmiss, għalix nkella tkun ħasra li nkunu ħlejna daqsek ħafna ħin minar ma wasalna għalftejn millum. Jena nemmen li f'din il-kamra kienem konsens kbir favur li sir dan il-ftejn, u kiena jena ħassejt li għandin appoġġak biex nifraħlek lilek u l ko presidenti għak tal-ħidma ta'kom unfakkar li kollegi li jizet ma naħlu ħin fuq il-proċedura inqasser ikollna ħin biex nibdew bil-ħidma tagħna li hija l-iskrutinju tal-xogħol tal-Europol. Nittama li jen li jentek, eh, Sur President, u tafni waħda. Ma nafx, ma nafx jekkux eh, il-persuni ser nirrabjawhom x'ifti ftit jew le, però napprezza, napprezza ħafna l-ispirtu kostruttiv li bieħ tkellimt. Mela, naħseb illi il-kontribut tal-ko-presidenti jidħol fis-stampa hawnhekk. Il-proposta li qed nagħmlilkom hija waħda sempliċi. Jew naqblu ma' dan it-test u ngħid l kollegi Ġermaniżi illi għandna parti preċiża ħafna tat-test li fuqha mhux qed naqblu u mbagħad wara Naddu il-kwistjoni ta' sottogruppi, ta' l-emendi bil-miktub u ta' Danimarka fil-qa ta' Sofija. Walek, suġġerment tijaj huwa jekk ma rridux naħlu dawn il-jumejn kompletament, jina nista' naqralkom il-test, nerġa' naqralkom il-kompromess u naqblu fuqhom, u mbagħad eventwalment nieħdu il-kwistjoni dipendenti biss f'Sofija. Jekk le, nistgħu nieħdu kollox magħna f'Sofija, dinja t-tinjazla. Però nixtieq nejdilkom, bħalma qalu kelli moħra il jekk nagħmlu dan u hekk għandi xi ftit eh, suspett bħalma m'għandix dubju għandhom il-kollegi iktar esperti illi jekk nagħmlu dan rridu narfu illi ħajkun hemm ħafna oqsma illi fuqhom mhux ser naqblu fil-passat u fejn ser ikollna nikkompromettu. Importanti li nibdew b'dan l-ispirtu kostruttiv. Issa qed nara ħafna persuni li jixtiequ jintervjenu. Nitlobkom li tkun xi ftit isiet eh, disciplinati forsi ma tikkummentawx ukoll għaliex qed naslu għal tmiem tal-laqa tagħna. Mela, dawk huma żewġ għażliet, jew għażla A jew għażla B. U jrid ikollna sens komplet fuq dan. Ġifiri, għazla A, naqblu fuq dawk loqsma li qed naqblu li ġiġaqbilna qbilna fuqhom, dawk li rajt diġa b'reċezzjoni tal-paragrafu ġdid erba wieħed a fuq il-kustjonijiet messi bil-miktub, il-kustjoni ta' sottogruppi u l-kustjoni ta' Danimarka. Mil-bqija, dawn ħalwom barra mil-bqija naqblu fuqhom. Hawn oġġezzjonijiet il delegazzjoni Ġermaniża qed toġġezzjoni u ċipru qed toġġezzjona wkoll. Għalhekk irridu morru għal għazla B. Trid toġġezzjona u tgħidilna għaliex qed toġġezzjona? Iva. Iva. Jekk importanti, tista' t-esprimi ruħek. Grazzi ħafna, Sur President. Ma xtaqx ma xtaqx eh, noġġezzjonajn fil-verita, kontet nitolbok biex dili l kelma għaliex nistaw insibu xi kompromess. Jiena naqbel illi nistaw eh, nivvutaw fuq dak li qed naqblu fuqu, jekk aħna nivvutaw fuq eh, il-kwistjonijiet kollha barra dawk li huma pendenti u dawn huma kwistjonijiet li għalina għadhom miftuħin, Dawn huma punti li nistgħu nsibu soluzzjoni dwarhom. Mela, il-kwistjoni ta' trojka nispeċifikaw eżattament x'inni l-għamla tas-segretarjat, il-kwistjoni tas-sottogruppi u l-kwistjoni tal-dritt li tagħmel mistoqsija bil-miktub. Jiġifieri dawn l-erba punti u d-Danimarka jekk dawn nirrikonoxxuhom bħala kwistjoni dipendenti aħna nista' naqblu fuq il-bqija. Uh, Uh, colleagues, sorry, um, if I can have your patience, please. Kollegi, ipermettuli, mela jekk ser nitlu f'sitwazzjoni fejn qed inkomplu nżidu kwistjonijiet bħal f'dan il-każ pereżempju eżempju, kwistjoni ta' trojka iktar ser u problemi flok ma nsolvuhom. Walek nixtieq l-inżomm mal inżommu mal-proposta tiegħi. Għażla A jew għażla B. Jekk le, jekk ma naqblux ma' għażla A, irridu nieħdu kollox f'Sofija. ma naħsibx illi għanna namlu dan. Għalek, il-kwistjoni hija ċara. Għazla A jew għazla B. Mela, ħamorru għal-għazla bed, deċidejna hekk, nitlop eh, nitlob l Bulgarija sabiex jagħmel komment fuq it-ħejja għal-qata Sofija. Jekk forsi tista tgħid kemtejn fuq il ħsibiet tiegħek. Grazzi. Għazbik prizvaw da se verjetno varjanta tajjeb wis. Jiena fil-fatt nixtieq nishti eh, inħedġiċkom biex tmorru għal azla A kifet inti sur president għanna bżon ta' konsens. Jekk ma naqblux fuq għazla A, tridu tifmu li ser ikun hemm ħafna xogħol f'Sofija. F'Sofija ħajkolna bżonn nieħdu deċiżjonijiet oħra, għalhekk nixtieq ngħid dan, Sur President. Nixtieq nitlob li kulħadd sabiex imur għal għażla għam. Jekk taċċettaw il-proposta tiegħi ikun tajjeb. Naqaf hawnhekk u iżjed tard nitkellem fuq il-laqta Sofija. Okay, um, yes, well, I see you've taken your speaking time. Tajjeb. Inti fil-fatt użajt il-ħin tiegħek biex tagħmel talba titlobna li morru għal-għazla għa, ah, iżda ma naħsibx li din it-talba qed taqa fuq uh, widnejn li jixtiequ jismawha din it-talba jew lest li jaċċettawha. Aħna nfakkarkom illi għandna kompitu diffiċli, kellna kompitu diffiċli ħafna għaliex tinsewx din hija ħidma konġunta tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew il-persuni li spiss jaħdmu fuq regoli ta' proċedura u għeket inħale inħares lejn is-sur Dias de Mera. Nawn dejjem huwa qasam diffiċli ħafna li ikun hemm qbil fuq. U għalhekk jiena issuġġerixxejt iktar kmini li naqblu għal għażla fuq għażla A. Però sfortunatament dan ma seħħx. Is-sur Dias de Mera, għandek xi kummenti? Iva, jekk tippermettili, Sur President, sempliċement nixtieq nagħmel kumment wieħed biex nippruvaw naslu għal konsens. Jiena kieku nissuġġerixxi lil grupp illi nadottaw għażla A biex bekk ngħidu ċaru tont kemm kien effettiv id-dibattitu tagħna para minn hekk nissuġġerixxi illi il-Ġermanja tqajjem it ħassib tagħha u riservi tagħha fil-Bulgarija dawn huwa tħassib iva li jixraqlu li jiġi mismu għal darbohra, pero naħseb li għawek għanna immorru għal soluzzjoni A, kif prezentajta inti u nħallu l-Ġermanja tippreżenta tħassib tagħha fil-laqa ta' Sofija. Ovvjament nimmaġinu li dan it-tħassib jinkludi l trojka Rajfo, jekk joġbok. Grazzi ħafna. Eżis kollegi. Daħna appunt hawnhekk, qed eh, nżidu appunt li fuq kena konsens fil-konferenza tal-presidenti. Fil-prinċipju, il-konsens bħala bażi ta' deċiżjoni biex niproċedu. Jena nemmen illi illum id-dibattitu tagħna wasal l-istess punt. Jiġifieri, fil-prinċipju għandna konsens. Issa, indur fuq il-ħbieb tagħna, Ġermaniżi u Ċiprioti jekk eh, fuq il-bqija ta' tekst memx oppożizzjoni minnaħa tagħkom, jekk hemm konsens ġenerali, ejja ma naħlux il-ħin u l-enerġija il qattajna tul dawn il-jumejn u tul il-ħin kollu imqatta biex ehm, noħorġu b'dan il-kompromess. Għaliex verament għanna ċans biex eh, naqblu fuq xi ħaġa lum eh, dan huwa dokument ħaj ovvjament. Mhux qed ngħidu li dak illi dan id-dokumenti li ħa nadottaw illum ħajkun imnaqqax ħaj kun fiss fil-ġejjeni, pero jekk nistaw immexu l-qudiem fuq punti essenzjali tajb li konna l-inqas qafas b'numru ta' punti bidu ta' regoli ta' proċedura li nistaw nibdew naħdmu fuqhom. E permettu li niċċara pożizzjoni tagħna jgħid is-sur Demetriu. Peress il kwistjoni ta' Danimarka dependenti nixtiequ illi artiklu 2 ukoll ikun miftuħ, jibqa' miftuħ ġifier il-membri u drittijiet illi għandhom il-membri u l-osservaturi. L-affarijiet l-oħra nistaw naqblu fuqhom. Tajjeb. Mela. Hemm diġà ftehim imma jiġifieri li d-Danimarka jibqa' punt essenzjali ta' diskussjoni għalla għali miss Sofija qed nitkellmu dwar l-istatus ta' pajis u l-osservatur u il-punti kollha marbuta ma' dan ħajġu diskussi u u deċiżi fil-laqa ta' Sofija. Ġifieri, bażikament għal ċipru eh, tistgħu taqblu fuq Iva, nistaw naqblu dejjem jekk huwa ċar illi artiklu 2 u id-drittijiet ta' vota għal membri u għall osservaturi dan kollu għandu jkun imnizzel iswed fuq l-abjat u jiġi diskuss u maqbul fil-laqalimis. Ta' pwis eh, mela, l-Bulgarija Mela intom jidru li taqblu ma' alternativa A, ġifiri sista l-Ġermanja. Weiß nicht, ob alles an Deutschland hängt. Hate to put all the uh, pressure on you, but you know. Um, ma nafx eh, jekk eh, din eh, ix ħat ispiċċa froġa din il-laqa dawn il-jumejn. Mela, ħan norbot ma dak il-għal-sordija zlemera. Jekk nistaw naqblu illi f'Sofija l-axħar erba punti illi inna nejdu eh, illi huma punti eh, illi għadhom pendenti eh, u li inna nejdu dan tubdaw l-axħar jumejn ġviri, qed ngħidu dawn l-erba punti ma jkunux inklużi hawnhekk f'din verżjoni reveduta. L-ewwel it-trojka irrit ikollha il-ħidma tagħha diskritta. It-tieni punt, is-segretarjat imbagħad is-sottogruppi u l-kwistjoni tal mistoqsijiet u tuġibid bil-miktub. U Danimarka, ħamsa ġifieri. Ġifieri, jekk mhux ħan jieħdu pożizzjoni ħarija fuq dan, però ħadu għaf Sofija, l-għuna nistaw naqblu. Yeah, I mean the problem the problem with what you're doing is opening things up and I've Il-problema li qed tagħmlu hija li qed tiftħu din il-kaxxa ta' Pandora. Hemm ħafna nies oħra li jridu jiftħu punti oħra, jridu intervjenu biex qajmu l-punti tagħhom. Il-kussjoni hija nistgħu naqblu fuq dak illi diġaġi maqbul u l-punti l-oħra nħallu għom għal tal-Bulgarija, anki fuq il-punt ta' trojka jiva għadna illi nidiskutu dan f'Sofija mish problema. U għahna mux suppost bajna, ġifiri. Le, le, mux suppost, ma nistawx ma nistawx. Ija, naf, ma mux suppost. In xar minuti, ħabba da ċwieċ. Na, għax daħmun jom li laqas eh, kif kontattejt l-ewel. Skużawni kollegi, eh, konna qed niddiskutu bejnietna il-proposta Ġermaniża tuna minuta. Hello, colleagues. Eżis kollegi. <laughs> Għandi ħabar għalikom wara diskussjoni bejnietna. Jider li jem numru ta' punti illi għadna ma sibniex soluzzjoni għal-jom tal-inqas żewġ delegazzjonijiet u dan biex ma semmiex il-kommenti ta' delegazzjoni ġermaniza. Allura, nemmen li ma nistawx immorru għal alternativa A Morru alternativa B ħajkun hemm data ta' skadenza ġdida tressieq tal-emendi e, u jkunna niddiskutu l-pakket kollu kemm hu f'Sofija. Skużawni li ma nistajniex nilħqu e, konsens, e, nemmen li pero maħlejniex il-ħintana bilna fuq numru ta' punti u dawn il-punti maqbula jibqaw joddu. Issa, il-punti li għadhom kontenzjużi jiġu diskussi f'Sofija u nixtieq nitlob il-kollega mill-Bulgarija jekk ġabkom kollegi zomu silenzju b'rispett tal-kollega Bulgaru nixtieq nitolbu biex jinterveni ta' malajr. Sur Morais, membri, grazzi ħafna għall-isforzi enormi biex niprofaw nħu kull sens illum. Dawn il-jumejn dawn il-ċans illi naħdmu u nilħu ftejn fuq ħafna suġġetti u fid-dawl ta' l-isforzijiet tal-kollegi u dak li ħankunu qed niddiskutu f'Sofija jekk alla jrid eh, ikunu nistgħu nilħu eh, ir-riżultat illi kważi ksibna llum hmm. eh, Sofija għanda wirt kulturali eh, għani, eh, pero mm, Iva, dan barra mill-ħidma tagħna l-ewwel ix-xogħol tafu li nhar 18 u 19 ta' Marzu ta' sena d-dieħla ħan intaqgħu f'Sofija ħan ibatu l-istedinijiet lilkom ilkoll u nittamaw li intom ilkoll issibu il-ħin biex dan id-dibattitu ikompli f'Sofija. Grazzi ħafna l żewġ ko-presidenti, grazzi u koll il-kollegi mill-Estonia u lilkom il-koll kollegi qabel nala nixti nirringrazzja l-membri tal-Parlamenti Nazzjonal prezenti hawnhekk, proset tal bicċa xogħol tajba li għamiltu um, tul dawn il-jumejn u għaxol xogħol tajba li għamel segretarjat żgur mhux maħli u nħarsu bil-qudiem għall-laqa tal-JPSG li jmiss u għall-laqa kostruttiva jekk alla jrid Sofija. Grazzi.